dear colleagues, um, we're ready to begin. Please accept my apologies. Mela nerġa' nitlob skuza, se nibdew, podġu bil eda Il-punt 14 tal agenda is-sitwazzjoni fil-Greċa fu il-migrazzjoni u rifugjati. U jina kontent najtu kolli se jkollna skambju tal idejat ta' Ioannis Skambios li huwa il-Ministru Grek tal-politika eh, barranija. E, u uh, ċetta li u fuq situazzjoni fil-Greċa, fuq dak li għandu xaqsam man migrazzjoni u rifugġati. Wara l-intervenzjoni ta' introduzzjoni li se jagħmel il-Ministru, mbagħad naċċettaw um, mistoqsijiet e, mill-membri tal-Kumitat Libe mbagħad mill membri oħrajn li mhumiex fil-Kumitat Libe. Mela Ministru għal darboħra u importanti li nitkellmu u niddiskutu fuq il-Greċa fil-Kumitat tagħna u dan huwa l-ewwel darba li se jkollna Ministru tal-Gvern u f'dan il-każ Ministru responsabbli ta' dawn l-affarijiet. Grazzi tal-li ġejt fostna, Ministru. Hmm. President, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-opportunità. E, e li rappresenta l-pajis tagħna u nitkellem magħkom fuq il-kriżi ta' rifuġati, fuq il-migrazzjoni, fuq il-kriżi anki illi e, hija e, kriżi li teżisti f'pajjiżi ma kriżi għall-Ewropa. Ħafna jaqblu illi l-ikbar flus ta' migrazzjoni mill-ewwel gwerra dinjija edha seħissa fil-Greċa. Imma miex kwestjoni griga, eh, kwestjoni Ewropea, problema Ewropew. Aħna din il-kwistjoni bdejna nindirizzaw, biex najdu hekk f'Settembru li għadda u f'Mejju kellna l-ewwel laqa Però eh, nifmu illi il-flus ta' migranti komplew u zjedu, zjedu u f'settembru mbagħad ħadna deċiżjonijiet importanti. U nixtieq ifakkarkom anki fuq ħaġa li spiss tintesa. Forsi hemm xi li fil-laqat tal-summit mhux dejjem jiftakruhom, però jekk aħna nippruvaw naraw kif l-Ewropa qed tipprova titratta Eh, irridu nibdew bil-proposti ta' Juncker kif insemmihom jien li ġew prezentati f'Settembru u li mbagħad saru deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew illi eh, din il-kwistjoni deskrivewa bħala <coughs> kwistjoni Ewropea. U pruvaw jitrattawa eh, b'soluzzjoni Ewropea. U nishtiq infakkarkom kom li hemm tliet pilastri f'din il-rizoluzzjoni l waħda reġistrazzjoni ta' rifuġati. Umbat ir relokazzjoni ta' rifuġati u fl-aħħar il-resettlement tagħhom. U għabazi ta' dawn it-tlet pilastri illi iġibu fl-imkien il-sikurta u id-drittijiet tal-bniedem, u il-stat ta' dritt internazjonali aħna minn settembru law ippruvajna nibnu il-risposta Ewropea tana. U jekk aħna edinaw il-lum, huwa għapropju mħabba fil fat li minn settembru bħala Unjoni Ewropea ma rnexxilniex nimplementaw deċiżjoni li ħadna f'Settembru. Flok ma naġixxu bħala Ewropa maquda, bħala Ewropa li qed tipprova taffaċċa problema Ewropew hemm u kien hemm azzjonijiet kontinwi unilaterali li qegħdin jimxu kontra dawn id-deċiżjonijiet. <clears throat> L-ewwel net kien hemm azzjonijiet violenti kontra ir-rifuġati u migranti <clears throat> kien hemm eh, kawżi fil-qorti kontra id-deċiżjonijiet <clears throat> u kien hemm anki kawżi minnaħa ta' pajizi illi ma ċettawx id-deċiżjonijiet ta' relokazzjoni u ma kienem lebda tentativ biex ikolna uh, eh, resettlement uh, sostanzjali fit-Turkija. <clears throat> allura l-Europa pratikament ma implementax il-deċiżjonijiet illi kienet ħadet bazi tal-prinċipi, solidarietà, dritti tal-bniedem u taqsim mm, tal-protezzjoni. U biex u anki fuq il-kwistjoni ta' sikurta għall-Ewropej. U dana ma ġarax u għalek edina u l-lum. Imħabba fil-fat li mem lebda possibilità legali, maħloqnix possibilità legali għal biex ir-rifuġati jitolbu l-azil fl-Europa. Aħna stess ħlaqna u informament eh, eh, ifissajna e, e, din ir-rotta tal-Balkani. Jekk mem lebda soluzzjoni legali ta' din il-problema ta' rifuġati u tal-migrazzjonijiet illi edin li huma li ġew maħluqa mill-gwerra bil-gwerra fis sirja għal dawn ir-raġunijiet ġiet fissata din ir-rotta tal-Balkani u hemm xi 850,000 persuna għaddew minn din ir-rotta u kellna sitwazzjonijiet kaotiċi fl-Ewropa. Il-pajjiżi illi kellhom jaċċettaw dawn il-flussi saburuhom faċċaw diffikultajiet u il-Greċa illi kienet l-ewwel parti ta' din ir-rotta eh, eh, għalqet il-bib u l-bib huwa l kosta ta' Turkija u peress li ħana konna l-ewwel kellna nafaċċaw dawn il-konsegwenzi. Allora nerġa' ngħid aħna qegħdin hawn illum għaliex l-Ewropa ma irnexxilix timplementa d-deċiżjonijiet li ħadet għaliex hemm xi stati membri li irreżistew dawn id-deċiżjonijiet għaliex xi ħut mill-istati membri ħadu azzjoni unilaterali. Allora il-rotta tal-Balkani issa inalqet u dina konna nistennewa u dana e, sar b'azzjoni unilaterali blebda skambju ta' informazzjoni minkejja anki deċiżjoni illi sa sa kemm e, ikun hemm summit ieħor. U dan jfisser li fil-bidu ta' dan il-kurutur, aħna qegħdin fil-bidu tal-kurutur, u aħna għandna problema umanitarja u jekk m'għandniex għajnuna konkreta mill-Ewropa din tista' ssir tista' tiżviluppa fi kriżi umanitarja. U kif intkom tafu peress li ir-rotta tal-Balkani intalqet u memx possibilitajiet legali oħrajn, aħna dan il-moment għanna xi 50.000 persuna intrappolati. Forsi issa daqsxejn inqas minn 50.000. Però qegħdin blokkati hemmhekk u, u l-imblok sar malajr ħafna finqas minn 10 tiem. U xi fisser dan? ifisser illi il-maġġoranza ta' dawn il-persuni, stawk speċjalment dawk fi domeni, se jkollu, ed e- edini kollom jiexu f'kondizjonijiet verament ħżina li hija ħasra għal Greċa, però peress li dinja problema tal-Europa ja ħasra uh, ta' minn għall-Europa kollha. Il-gvern, l-istat Grik, irnexxielu malajr tejjeb is-sitwazzjoni, l-kondizzjonijiet tagħhom aħna nisperaw illi jekk eh, jirnexxilna nerġaw lura lejn il-normalità u jekk ikollna lajnuna mill mill-Europa u dan ma jfissirx flus biss imma assistenza teknika għajnuna pratika aħna nittamaw u, naħsbu illi dawn il kondizjoniet se jittejbu u naħsbu illi fix-xar li ġej il-kriżi titwaqqaf u jirnexilna niksbu kondizjoniet deċenti għal dawn il-persuni. <clears throat> kondizjoniet dawn il-kondizjonijiet huma għal kollha għal rifuġati u anki għal eh, immigranti illegali. Aħna eh, kellna diġà 30.000 post u qed nippreparaw postijiet oħrajn. Imma il-flussi mill-Turkija mhuwiex ċar jekk u mhix se jieqfu ħaġa li ma nistawx inbastru. Kuljum jaslu 2000 telef persuna u tlet kwarti minnom dawn il-flussi u tlet kwarti minnom huma rifugjati. U dan se wasalna għal krizi illi mbagħad nitilfu l-kontroll fuqha. Jiena irrid ngħidilkom illi jiena minix għaw qoddimkom illum biex nitlobkom tiskambjaw għajnuna finanzjarja Eh, bil-fat li u li dawn in-nies iridu nżommuhom fil-Greċja. Jiena m'għandix intenzjoni nin-negozja fuq da. Jiena nemmen li l-Ewropa għandha tadotta il-pożizzjoni li qed jiġi propost minn Eh, minn ħafna stati membri il il-Greċa tista issir eh, kamp ta' rifugjati kbir kemm biżdajiet flus. Sissa il-Greċa għagġiet b'mod responsabbli għabbażi ta' solidarjetà u tal-prinċipi tal-Unjoni u ara se nitkellem fuq ir-responsabilitajiet tagħna u fuq id-dewmien tagħna tal-gvern tagħna, imma aħna nixtiequ illi intkom tejnuna, nixtiequ li tagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħkom, hija kwistjoni Ewropea, ma jistax ikun hemm soluzzjoni u ma nistawx nipermettu li l-Greċa sir kamp ta' rifugjati kbir ħafna. U jina żgur li dana mhuwiex dak li tixtiequ idkom minn dak li nisma minn dibattitu jiena nemmen illi bl-isfumaturi kollha ta' opinjoni intkom tridu soluzzjoni. Aħna konna sorprezi b'dak li ġara, mhux aħna biss manki l europa kollha. Fil-bidu kellna summit fuq il-kwistjoni tar-rifuġati. Aħna ma konniex preparati. U naħseb li fl-Europa kollha U aħna responsabilità erfajnija. Iprovajna e noħol u hotspots u, u punti ta' reġistrazzjoni, però ma kienx possibbli fi żmien qasir. U għandkom raġun veru, mar nexxinniex nagħmluhom uh, eh, u dan huwa vera imma għabbażi ta' dawn bat għalu, għalu ħafna gideb. F'Ġunju, kellna 14 il-euro dak għal dawk il-reġistrazzjoni kollha li kellna namlu. Eluf. Akkuża oħra kienet illi ma ridniex illi naħdmu ma' Frontex Id-dokumenti edinaw nista' orjomkom. Kmini ħafna minn Mejju tlabna e, per, personal ta' Frontex 1400 persuna minn Frontex u ġew 700 biss. U il-kap ta' Frontex anki reċentement għal il-kontribuzzjoni il kontribuzzjoni tal-istati membri lejn Frontex huwa l-20% tal-bżonnijiet li Frontex stess qalet li għandha bżonn. Aħna għandna eċiren ta' eluf ta' migranti u rifugjati fil-Greċja kollha. Għam 16 il-EASA persona, personal minn EASA biex ikopru kwistjonijiet eh, E, e, l e, personal tal Leazo biex jitrattaw dawn il-problemi kolla ta' 50.000 persuna fuq il-Gwardja tal-Kosta. Klabna illi kunem xi mit bastiment biex nejnu biex jgħinuna b'dawn il-flussi u ma, ma, ma, ma ksibnix iktar minn 12 il-bastiment. U issa baqanna 8 biss li qed joperaw U naturalment eh, dewmin u eh, mħabba f'dan. U naturalment il-gvern tagħna wkoll għandu responsabilità għax aħna konna sorpresi ħafna. Tidkom tafu illi il-Greċa barra mir kriżi ta' rifuġata għandha wkoll eh, kriżi ekonomika li kellna e, pjanijiet ta' aġġustamenti li jilna snin kellna diffikultajiet, però erfajna responsabilitajiet, faċċajnijom il-problemi u x'kellna nafaċaw u kol minn stat membru wieħed huwa illi aħna ma dikjarajniex oġezzjonijiet politiċi għal dawk it-tliet pilastri li semmejt qabel. Il-fatt huwa illi ma rnexxinniex nimplementaw id-deċiżjonijiet fil-ħin. Waqt li stati membri oħrajn kienu edin jakkużaw kontinuament u kienu kontra il-relokazzjoni u resettlement u ma kienu interessom eh, fi reġistrazzjoni, ma, kienx kienx interessom reġistrazzjoni, għax kienu diġa eh, bnew hittan biex jizolaw il-pajizi tagħhom. U jiena fissa fil-qat fl-Europa għat mod kategoriku illi wara dawn is-sekoli l-arkeologi mumiex se jisibu eh, eh, il-rovini tal-Akropoli imma se jisibu rovini tal-Barbed Dan huwa ċiviltà li għandna llum. Dan mhux dak li rridu. U, u dan mux dak li rridu. Aħna naħseb naħsib l'aqasintkom. Mhux ta' nitkellem fit-tul. Għaliex nishti li intkom eh, tamlu li l-mistoqsijiet eh, jiena mhux għax ħafna l-mistoqsijiet, imma jiena għandi bżonnhom dawn il-mistoqsijiet biex ikun nista' niċċara s-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Eh, u dana din il-laqa għamilniha qed nagħmluha wara l-aħħar summit, wara għall-aħħar darba rġajna tkellimna fuq ir-rwol illi it-Turkija għandha taqdi. U jiena meta nitkellem fuq Turkija, nitkellem brispett għal pajis li qed jospita żewġ miljuni u nofs ta' rifuġati. U din rridu nifmuha, però ħaġoħra wkoll hija li dawn ir-rifuġati kollha illi ġew f'din l-ewwel parti tal-rotta il-Greċa sakemm jaslu fl-aħħar parti tar-rotta tagħhom il-Ġermanja, l-Finlandja, l-Iżvezja huma bdew il-vjaġġ tagħhom fit-Turkija qabel ma ġew fil-Greċa. U din il-kwistjoni semmejniha u ħadd ma tagħna risposta. U għal din ir-raġuni u importanti illi innaqsu il-flussi mit-Turkija. Dan huwa assolutament importanti biex ikun nistgħu naslu għal soluzzjoni għax il turkija qalet illi se terfa' responsabilita tagħha u se tagħmlu dan ma sissa dan għadu ma ġarax. U kifat kull jum 2000, dejjem iktar. 2000 persuna jiġu fuq leġew eh, blirieħ eh, eh, il huma prevalenti f'dawk l-ibħra. U kwistjoni oħra fuq il-pjan ta' azzjoni ma' Turkija illi se jiġi diskuss fil-summit li mis, hija kwistjoni ta' resettlement. Aħna nixtiequ li kunem resettlement ġenerus ħafna mit-Turkija, mbagħad għandna anki l-kwistjoni ta' riammissjoni u ta' ritorni. Jiena naf illi ħafna minnkom kelkom oġġezzjonijiet u naf ma' anki dubbi eh, ta'kom u aħna ħafna minnhom naqbel magħhom jien fuq ir-ritorni u fuq ir-riammissjonijiet dan il-ftejm għadna eh, għadhom qed jiddiskutu fuq u dettalji se jkunu ta' importanza massima. Imma eh, l-insistenza ta'kom fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, tal-Konvenzjoni ta' Ginevra u tal-liġi internazzjonali marittima aħna naqblu perfettament ma' dan. U dana sejjejni illi jekk se jkun hemm ftehim se jkun fuq l-aħjar brispetta l aħjar kondizjonijiet. U barra minn hekk nixtieq ngħid illi u e, jiddispjaċini ngħid illi din hija l-uniku l-unika soluzzjoni għal Greċja għax il greċja u l-Grigi għalu le għal kwalsejasi azzjoni li tmur kontra id dritti tal bnidem ta' rifugjati, ma kienem lebda violenza u aħna gburin b'dan il-fatt. Fl-aħħar aħna wasalna f'dan il-punt għax l-Europa ma għadġiċ kif kella. U rridu nejnu dina miex eh, dan huwa appell lilkom għax nħoss li huwa obbligu għalina illi l-Ewropa għandha taġixxi flimkien u għanna nsibu soluzzjoni Ewropea għal problema Ewropew din is-sena eh, din il-problema hija fil-Greċa, is-sena d-dieħla tista' tkun fl-Italja, tliet snin oħra tista' tkun fil-Finlandja. Jekk kull darba skont fejn jinqala il-problemi, jinqalaw il-problemi, ma tiġiġ trattata bħala Unjon, bħala Europa, allora ma, ne, ma neżistux aħna bħala Unjoni, Unjoni bazata fuq il-solidarietà, reċiproċità, sikurtà għal ċittadini. U fuq il-fat li irridu nasmu il-kwistjonijiet, il-problemi u anki il-profitti tal-ġestjoni tajba tal-Unjoni l-azzjoni unilaterali bl-azzjoni internazzjonali ma jinstabux soluzzjonijiet. 20 ġurnata ilu arbitrarjament minkejja il-ftejim l-istati membri illi għalu li mux se jibidlu situazzjoni fir rota tal-Balkani i blokkawa din ir-rotta. U dina ma kienieċ soluzzjoni. Eh, eh, Jgħidu e, li l-Greċja se jkollha tgħaddi minn din it-traġedja. Imma dina mhijiex soluzzjoni. Aħna mdorrin bit-traġedji. Jiena smajt illi fil-Latvja qegħdin jibnu ħajt ukoll għala jekk ir-rotta magħluqa m'għandhomx bżonna anki fl-Albanija. U fl-Italja qed jibżaw illi se jiġu rifugjati mill-Albanija se jgħaddu lejn l-Italja u fil-Finlandja edin jibżaw illi eh, jistaw jiġru l-affarijiet fiċ-ċirku Artiku, ma jekk ir-rotta maluqa, mem lebda possibilità għaliex għandhom jibżaw. Jekk m'hemmx possibilità biex wieħed jidħol legalment biex nirsolvu l-problema ta' rifuġati b'mod legali. Jekk aħna maħniex f'pożizzjoni biex nimplementaw il-Konvenzjoni ta' Ginevra mhux il-konvenzjoni ta' Caracas jew ta' New York. <laughs> Huwa dan huwa l-frott ta' ċiviltà Ewropew, tal-Illuminizmu u tal- tal-Europa. U nixtieq għal daqstant nirringrazzjakom u bħala membri tal-Parlament Ewropew ejnuna biex billi titkellmu mal-gvernijiet ta'kom. U onur kbir illum nitkellem ma'kom. Applaus. Thank you very much, Minister. Um, and Grazzi ħafna, Ministru. Issa nixtieq nitlob lill-istati lill-delegati sabiex isaqsu l-mistoqsijiet. Għamilnilek lista ħalli tkun taf min huma n-nies li qed isaqsu dawn il-mistoqsijiet. U aħna ħantolbukom biex twieġbu, tista' twieġeb mistoqsijiet individwali u anka titkellem fuq it-temi eh, għax il-lista hija twila xruħek minn mill-lista, minn kemm twila l-lista. Kollegi, iddu mux iktar minn zewċ minuti għax il-lista hija verament twila. Mela, ħanibda bis-Sinjura Holmeyer għal PPE. Sin danke, Vorsitzender, Minister. Ähm, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Grazzi ħafna, Sur President, Ministru, grazzi ħafna tal-li ġejt għawek tindirizza l-Komitat tagħna. Jina għandi xi ftit problemi fl-Unjoni Ewropea semmija di għaliex meta jasal ministru iwaħlu dejjem f'ħaddieħor. Din hija xi ħaġa ġrat kemm il-darba. U jina inħoss li din hija dan huwa żvilupp problematiku inti għat li aħna mill li rrid stajna ma kulħadd titwaħħal fil-Greċja jiddispiċini ma jiena naħseb li l-fatt mhumiex hekk, il-fatt huwa li l-istati membri tul is-sena ma ħadmux flimkien biżejjed u għal ħafna żmien ippruvaw li ħadmu dan il-mekkanizmu ta' krizi, hemm ħafna raġunijiet għal għandu jaħdem jew le, imma l-kooperazzjoni bejn lej Frontex u l-Greċja kienet kooperazzjoni diffiċli ħafna n numru ta' għal żmien mhux ħażin. Jekk irridu nemnu l-uffiċjali differenti u ma qalunna li l-ħidma minn ġurnata l-oħra saret iżjed diffiċli e, ħidma tagħhom ġiet imblukkata għal perjodu twal. Fil-ġimat li riċenti imma l-affarijiet imbidlu għall-aħjar U nixtieq ngħid grazzi ta' dan dan huwa żvilupp pożittiv li aħna fl-aħħar qegħdin naraw li mixin fid-direzzjoni tajba fil-Greċja. Nixtieq ngħid ukoll li di mhix kwistjoni biss li tista' tiġi solvuta mill-Greċja waħedha. Stati membri oħra u koll iridu iwet u eh, l-dmirijiet tagħhom ma nistawx nħallu kollox fidejn il-Greċja, imma għandi mistoqsija. Il-vjolenza ġiet evitata. Imma ħafna tfal qegħdin jgħixu f'kundizzjonijiet, anzi in-nies qegħdin eh, jgħixu f'kundizzjonijiet li qegħdin jiksru id-drittijiet tagħhom. Jiena nifhem is-sitwazzjoni tiegħek huwa minnu l-nies irridu jitneħħew miż-żona ħaġa pożittiva. Imma mhuwiex pożittiv li l-affarijiet qed ikomplu b'dan il-mod irridu nsibu soluzzjoni għaliex in-nies qegħdin jgħixu f'kundizzjonijiet perikolużi għas-saħħa tagħhom f'termini ġenerali b'mod partikolari it-tfal ma nistawx nħallu jdejna fuq zaqna ma nagħmlu xejn. Tini net mistoqsija importanti li tqajmet minn stati membri oħra hija li il greċja rajnija bħala pajjiż ta' tranzitu għal ħafna snin Ma nafx jekk il-gvern tal-Greċja flimkien ma' gvernijiet oħra ħasbux ftit fuq kif ir refugġati jistaw e, jispiċaw akkomodati fil-Greċja għal periodu itwal ta' żmien. Il-pajjiżi l-oħra wkoll ħajkollhom bżonn impenn minn dak il-pajjiż li huma jagħmlu r-rwol tagħhom mhux biss bħala pajjiż ta' tranzitu imma anka għall akkoljenza u ir-residenza tal refugġati fuq medda itwal ta' żmien. L-aħar punt tiegħi fuq ir-reġistrazzjoni. Jiena naħseb li huwa essenzjali li jiġu reġistrati kollha kemm huma 100%. Kien hemm nuqqasijiet kbar minn Frontex, smajt l-affarijiet tiebu, imma din għaliex il-reġistrazzjoni hija prerekwiżit għal risistemazzjoni kif tagħmel sens, li tagħmel sens għaliex jekk inti ma tkunx reġistrat ma tistax tiġi s-sistemat mill-ġdid għax ma nafux minn huma. Għalhekk Reġistrazzjoni ta' kulħadd huwa importanti ħafna jekk il-mekkaniżmu ta' risistemazzjoni għandu jaħdem. Grazzi ħafna, Sinjura Sipol kella toħroġ issa is-sur Kirkos ħajtkellem minn floka. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nixtieq nirringrazzja l-Ministru tal tagħu. din hija xi ħaġa li mista seħħet ħafna xurilu, forsi anke tortana. U jina naqbel ma dak li jettinti fuq ir-responsabiltajiet tan-naħa Ewropea. Aħna mar nexxinniex nimplementaw ir-rilokazzjoni il-laqat li jsiru mingħajr il-Greċa azzjoni unilaterali li luq tal fruntieri eċċetera. U għall-ewwel darba jiena smajt xi ħaġa li naħseb li hija pożittiva ħafna li l-gvern Grik jirrikonoxxi r-responsabiltajiet tiegħu. Issa la darba jiena għandi il-privileġġ li insegwi l-istqarrijiet tal-Ministri tal-Gvern, eccetera, hija l-ewwel darba li qed jgħidu li għandhom tort għal xi ħaġa. Issa l-fatt huwa li anka jekk il-Ministru ma kienx Ministru mill-bidu ta' dan il-Gvern il-ġdid, il gvern il ġdid forsi jrid jirrikonoxxi l-fatt li il-mekkanizmu tal-ħarsin ċivili beda biss f'Novembru iżda jekk aħna naċċettaw it-tort li għandna huwa importanti li nigwadanjaw mill-esperjenza tagħna sabiex nevitaw li nagħmlu żbalji addizzjonali. Intom għedtu li s-servizzi tagħna, servizzi tal-Istat, ma jistawx eh, ilaħqu ma' xogħlijiet ta' kuljum tagħhom għasib wara dmirijiet addizzjonali għalhekk is-sitwazzjoni hija naqra diffiċli. Xi ġimatej ilu qalu li fi żmien ġimatej kollox ħajitranġa, issa tajt li fi żmien xahar kollox ranġa. u jiena naħseb li id djufijiet tas-servizzi kif ukoll l ottimizmu stramp tal-Ministri meta jitkellmu dawn dwar dawn il-kwistjonijiet fil-Greċja, inti qed tkun realistiku għawek, Għalhekk x'nistgħu nagħmlu sabiex inti tagħti din l-istess opinjoni ottimista fil-Greċja wkoll. Pereżempju, il-bira aħna smajna il-Ministru tal-Kultura jgħid li l-istampa tal-Greċja hija waħda onorevoli, hija onorevoli għan-nisa li kollhom it-tfal jilabu fit-tajn. Aħna realistiċi u dawn din kritika qed issir biex tgħinkom. Ħaġa oħra, qed jingħata ħafna kreditu l-Greċja U ħajna ta' kreditu l-NGOs, hemm kwistjoni dwar l-NGOs, għandkom il-lista tal-NGOs li taħdmu magħhom, għandkom pjanijiet ta' azzjoni li qed jiġu implementati diġà? Jew din hija xi ġufija ġdida ewlenija. U li insemmi xi ħaġa oħra. Jiena nappoġġa bisħiħ għax lingwaċ li inti użajt, il-fat li inti semmejt il-Macedonia, użajt il-kelma Macedonia biex biex tiddiskrivi l-fajrom jiena naqbel li hemm bżonn diskutu il-kwistjonijiet u mhux sempliciment l-użu eh, ħażin ta' kelma. Grazzi ħafna ma pruvaw żommu mal-ħin issa Sur Kirkhope għal ECR. Eh, e grazzi ħafna Sur President, Ministru, grazzi tal l illum. Il-kummenti tiegħi lill gvern Grieg dwar l-immigrazzjoni fil-passat kellhom xaqsmu mal-bżon għal kundizzjonijiet b'dinjità għal dawk li qegħdin ifittxu eh, l-azil u qed nieħu gost li eh, tiħdu l-passi neċessarji flimkien mal-Greċja sabiex dawn il-bżonnijiet jiġu mitqiesa u din m'għandniex ninsewa hekk kif l-Unjoni Ewropea tipprova tistabbilixxa il sitwazzjoni u sib soluzzjonijiet imma l-mistoqsijiet tiegħi u madwar il ġejjini u mhux nippruvaw nwaħlu f'kulħadd u f'ħadd ieħor Għalkemm hemm modi tajbin biex nindirizzaw din il-kriżi, rridu nħarsu lilin mill-kriżi u naraw il-politika tal-azil tal-Ewropa x'inkella hekk kif jgħaddi żmien iktar ikonna fallimenti jina wis nibza li l-urġenti ħajħu ir-riħ fuq l-importanti. Dan il-Parlament u ekk fet nisma anka il-Kummissjoni xtiequ joħolqu sistema ċentrali għall-applikazzjonijiet tal-azil għall-Unjoni Ewropea għalhekk bażikament tispiċċa tapplika lill-Unjoni Ewropea la darba tasal e, eh, fl-ixtut tal-Greċja u l-Italja. Hemm ċertu pull factor f'pajjiż fl-Unjoni Ewropea eh, u din hija li Inti tinata l-azil mhux biss fil-Greċja pereżempju, imma anka fi Franza, fil-Svezja, fil-Gre, fil-Ġermanja, u xieġek inti trid tmur pajjiż partikolari u stati membri ma jridux jipparteċipaw bħalma rajna fis-sistema ta' rilokazzjoni ta' emerġenza. Sur Ministru, l-effetti ta' sistema bħal di ħajkunu għal pajjiżek. Jina qed nibża li dak li jider li hija sistema aktar ġusta taqsim tal-pressjoni u tal-peace qed eh, jibiddel pajjiżek kif forsi semmejt inti eh, f'kamp ta' rifuġati u ċentru ta' proċessar għal kumplament tal-Ewropa għal ġejjieni qarib. Eh, jiena ma naħsibx dan huwa xi ftehim tajjeb għal poplu tal-Greċa u laqas għal persuna qegħdin ifittxu għażil u jiena naħseb li hemm bżonn ta' soluzzjoni aħjar. Imma ovvjament irrid nisma' l-opinjonijiet addizzjonali tiegħek propju fuq dan, grazzi. Next is um, for the Audi Group, Cecilia Wickstrom, please. Thank you very much, Chair. Cecilia Wickstrom, grazzi ħafna, Sur President, u grazzi Sur eh, Ministru tal-Ija taw mana illum. Jena meta studjajt il-Grik antik ħafna zmini l smajt tal ftit klim, per eżempju, il-kelma Xenos, li tfisser barrani. Kif ukoll eh, misnieden fl-istess ħin. Fortunatament, is-soċjetà ċivili, n-nies normali fil-Greċja refaw responsabilta sħiħa għal poplu għal nis li għandhom bżon lajnuna propju f'mument meta e, eh, l-Europa tiffaċċa nuqqas. Aħna ħadna pass lura, aħna ma rfajniex ir-responsabiltajiet kollha tagħna, imma soċjetà ċivili Griega, ġil, nisa, tfal, kbar, eh, refaw responsabilta. Nixtieq nirrikonoxxi dan il-fatt. Għada hemm summit li ħaj joħroġ biftejjin u jina nemmen li huwa patetiku u ta', ta, ta niket li naraw li il-mexxej Ewropej qegħdin jippruvaw jinstallaw sistema fejn l-Unjoni Ewropea se jkollha tirċivi minn tal-inqas refuġati kemm jista' jkun. Dan imur kontra l-obbligi internazzjonali tagħna u t-trattati tagħna stess. Huwa żbal li nemnu li t-Turkija ħassolvi is-sitwazzjoni. Hija bi strateġija Ewropea u sim ta' responsabilità fost 28 stat membru biss jistgħu jsolvu s-sitwazzjoni. U din hija xi ħaġa trid tinbena fuq is-solidarjetà u kompassjoni umana. It-Turkija ma tistax u m'għandix issolvi il-problemi tagħna. U aħna m'għandniex E, natu l-ħattijħor ir-responsabiltajiet tagħna u dak li qed naraw fil-Greċċa huwa nuqqas fuq livell Ewropew. Għalhekk mhux aħjar jekk il-ministri li qed jinġabru għada li ħajinġabru għada jikunu jistaw jfasslu skema Ewropea reali biex jisibu soluzzjoni għal problema. U mux e, aħna nipruvaw nitfaw responsabiltajiet tagħna fuq it-Turkija, din mhijiex sitwazzjoni kredibbli. Minn barra dan jiena ħankun qed naħdem mill-viċin fuq il-riforma il-ġdida ta' Dublin, jina fil-fat il-rapporter fuq dan, jina verament qed inħares bil-ħerqa il-qoddim sabiex naħdem miegħek u mexxejja oħra tal-istati membri sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dan. Iżda jina naħseb li m'għandniex naħlu l-enerġija tagħna jew nippruvaw e, nitfaw responsabiltajiet tagħna fuq pajjiż ma taqbilx miegħi fuq dan. Grazzi. Issa l-grupp. Gwe Cornelia Ernst. Iva, grazzi ħafna. Jena nishtiq nilqa l-Ministru għal-Migrazzjoni fissem il-grupp tana, l-Parlament Ewropew, l-Parlament Ewropew. Dinja l-ewel darba, nispera l-axar darba. għanzi nispera li mhux l-aħħar darba jenet qed dan b'dan id-dibattitu flimkien. Inti kont frank U mux soltu, għaxi soltu nisi għoddu jgħidu kem laffariet sejrin tajjeb, imminti kont onest. Jina naħseb li huwa importanti li f'din il-laqa nibatu il messagġ li l-Stati membri juru solidarieta m'hemmx soluzzjoni oħra għal din il-problema, għandna bżonn soluzzjoni Ewropea. Naqblu fuq dan. Bħalissa hemm madwar 800 persuna refugjati mill-Greċja li kellhom risistemazzjoni fil-Greċ fil-Ewropa u 160 elf Ungerija, li waslu fl-Ungerija, l-Greċja, l-Italja, din hija problema kbira għalhekk jiena nixtieq insaqsik inti x'taħseb li ħatiħu mis-summit tada? U x'talbiet tanġibli qed tagħmel il-Greċja biex tkun tista' timxi l-qudiem? Kif ħajna xinna ikonna solidarjetà mal-istati membri Ewropej kollha differenti? Tini net, ir-ritratti ta' idomeni huma eh, qegħdin ikexkxuna. Jiena naħseb li bleluq tal-fruntiera, li qed naraw issa, hemm xiren ta' eluf ta' persuni, mhux biss fi domeni li huma eh, waħla, ma jistawx imxu qoddim, ma jistawx imorru lura. X'soluzzjonijiet qegħdin tipproponu? Il-Greċċa x'qiegħda tagħmel f'din is-sitwazzjoni? Sabiex tagħmel ġestjoni tan-nies. Kif għandkom l-intenzjoni timxu l-qoddim fil-ġimgħat li ġejjin? Jekk pereżempju l-Unjoni Ewropea ma toħroġx b'soluzzjoni dwar l-eluq tal-frontieri, x'ħat għamlu? Dawn huma punt importanti ħafna lina, grazzi. Thank you very much. Um, and for the Green Group, Judith Sargentini, please. L-Onorevoli Sargentini għal-grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sur President, għandi xie zewċ kummenti. Jiena fin-negozjati dwar dan il-flejm ta' Turkija li qed nara li qed jiġri huwa li qed jippruvaw eh, jilabu il turkija u l-Greċja fl-imkien Isu emmek edha l-kwistjoni, nisima l-Ministru tal-Greċa, issa jilqa il-ftejn ma' Turkija u jena naf li ju mux qed jagħmel dan minn qalbu imma jħoss ċertu pressjoni biex jipprova jindirizza il-kriżi ta' refuġati, tipprova ġalna nifmu il-bżonn li E, ikun hemm dan iskambju mat-Turkija sabiex tkunu tistgħu tibatu lura persuni li fil-fatt jikkwalifikaw għall-ażil fl-Ewropa, għom il-Turkija. U dina qed nara e, tagħmel ħsara li rnexina naslu sem. Nistaw anka namlu xi ħaġa Ewropea nkunu solidari ma' xulxin, nħorġu dawn in-nies mill-Greċja u nitfgħu xibkini ħor fl-Ewropa stess. Aħna għandna bżonn risistemazzjoni mit-Turkija e, bil-kbir u mhux wara lin-nies e, ma jġux permess li jitra fuq dajsa, ma issa stess għalhekk qed nħossu ċertu Ma ħnix nħodu gost naraw li qed tiġu e, imġela taċċettaw ftehim li mhux ħajbenefika ir-refuġjati. U qed tippreżentaw it-Turkija bħala stat terz siguru intom bħala Greċu, Greċa tajdu li Turkija hija sigura l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija damma taqbilx. Ta Jina najt li mish idea li najdu li Turkija huwa stat terz sigur palissa, specialment mux għal ċertu nazzjonalitajiet li mumiex sirjani. U dan jerfa responsabilta li għanna aħna jiena nemmen li persuni minn Lebanon, minn pajjiżi oħra, għandhom jiġu sistematizzati l-Ewropa u persuni li forsi għandhom permess li kolom azil, et jindbatu l-ura il-Turkija, jindbatu l-ura Turkija, e, mod mux preċis, u jina naħseb li ħajkun hemm xi każ il-qorti l-Lussemburgu li jitem din l-iskema. Imma hemm ħafna nies li qed jittamaw Eh, li jgħadda ħafna żmien bejn issa u dak il-każ, intom qed tagħmlu żball ma intom qed tistennew sempliċiment ehm, iż-żmien li ħajgħaddi qabel il-kawża. Jiena nifhem li intom tinsabu fi problemi, imma iġġieldu maħna, itolbu l-inna sabiex stati membri oħra jgħinukom u ma nibatux persuni li għandhom bżon l-ura f'pajis. sigur, grazzi. Grazzi ħafna issa għal EFDD Laura Ferrara. Grazzi, Sur President. Il-punt ta' tluq tagħna huwa li li ħadd ma jieħu xejn minn dawn l-iżbalji għal xejn noqogħdu nippuntaw subajna u dan huwa approċċ li smajt minant kollegi kem eh, membri ta' dan il-parlament kif ukoll parlamenti nazzjonali ta' stati membri oħra l-problema hija ta' min mhux qed ikkontrolla il-frontier esterni. Eh, il-tort huwa ta' min qed jippermetti l-immigranti jitlu b'mod illegali fi stat membru ieħor, it-tort huwa ta' min mar nexilux jattiva dawn hotspots fi żmien previst, minn ma jirreġistrax, etc. Li noqogħdu nippuntaw is-subajna li ħadd ieħor mhix ħatejna, miex ħatejna f'kuntest fejn hemm bżonn li nibdew naħsbu skont prinċipju ta' solidarjetà ta' kooperazzjoni u ta' territorju waħdini li hija nieqsa llum il-ġurnata u mhux biss. Jina inaqat ma' grupp flimkien ma' delegazzjoni ta' ħames stilel grupp ta' euroxettiċi għalli xaħna ma' konniex naqblu mal-politiki Ewropej. Imma aħna qbilna mal-prinċipji, il-valuri, il-proġett oriġinali ta' għaqda ta' popli imma illum il-ġurnata t-weġibit li qegħdin naraw ħata tal-Unjoni Ewropea verament eh, jiddispjaċuna mm, huma deludenti. Aħna eh, hawnhekk naraw li kulħadd jaħdem mal rasu interess individwali. M'hemmx kooperazzjoni huwa naqra diffiċli. Huwa diffiċli li wara sentej għadna qed nitkellmu fuq soluzzjonijiet li diġà jeżistu. Parlament Ewropew diġà esprima ruħu b'riżoluzzjonijiet illum għamilna rapport strateġiku. Edin nitolbu ehm, metodi legali, kuruturi um, ta', ta, ta passaċ Iżda xorta waħda edin nipposponu l-proposta leġislativa mnaħa tal-Kummissjoni Ewropea li x'qegħdin nistennew dan il fejn ma' turkija Jiġifieri pratikament aħna qegħdin nibqgħu noħorġu l-flus, nagħtu flus li pajjiż li mhuwiex membru tal-Unjoni Ewropea 6 biljun euro biex naħslu idejna biex nibatu flus migratorju lil pajis li mhux qed jirrispetta eh, il-flussi migratorji u nsolvu l-problema b'dan il-mod. Aħna ifokajna tant fuq l-attivazzjoni ta' dawn hotspots. Jiena rix ikun naf kemm ilhom attivati x'inbidel. U għanna aġġornament tal 15 ta' Marzu fuq 15 l-1000 Eh, minn 15.000 ġew rilokati biss 368. Iġvi il numri mhumiex jaqblu. Essere la panacea. La pana... Il-hotspots kella tkun is-soluzzjoni, soluzzjoni għal kollox, is-soluzzjoni għal flussi migratorji. Iġvi ejja ma nisqux bina nfusna. Emżon, bżonn nifmu jekk hemm xi rida politika li eh, nużaw dawn is-soluzzjoni li jeżistu jew kella le. Jew inkellek jaqblinniex naslu idejna nitfaw soluzzjoni fuq pajjiżi oħra mbagħad jekk il-drittijiet tal-bniedem x rispettati jew ma x laqwa li neħilsu mill-immigranti. Issa ħaġa oħra għada se jkun hemm għal darba oħra il-laqa Tal-Kunsil Ewropew laqa fost ħafna oħrajn, l-enfasi hija dejjem l-istess nirċivu mill-inqas rifuġati migranti nibatu lura, imma qatt nitkellmu dwar il-kawżi, qatt nitkellmu dwar li nintemmu dawn il-kawżi li morru u u dan il-fluss, nevitaw li dawn il-persuni bil-forsi kollom jaħarbu għat li fukaw fuq dan, għaliex xina jidir li ħaġa assurda li namlu laqat waħda wara l-oħra biex naraw kif inqasmuhom, kif nagħtu flus, lil min nagħtu flus, meta nagħtu l-flus. U qatt ma tnamlu xejn u ma nintervjenux fuq il-kawżi. Dik għandha tkun l-ewwel ħaġa dik irridu naraw l-ewwel. Għalek nistaw inkomplu, niltaqaw elf darba, nkomplu nitkelmu fuq ix-xej imma jekk memx rrida politika li hija il-bażi l-ewwel ħaġa ma bidlu xej. U fl-aħħar mill-aħħar l-ispejjeż sajġu mħallsa biss minn ftit pajjiżi tal-Unjoni Ewropea sempliċement minħabba l-pożizzjoni ġeografika li għandhom. Grazzi. Uh, finally for the cord. Iva, grazzi fl-aħħar għal koordinaturi il sinjura Mayor. Aw edha? jidher li mhux qedaw. Kollegi kien hemm talba mingħand il-Ministru li nifhimha għaliex huwa kif induna kemm hawn kellima u kemm qed jirċievi mistoqsijiet fis-sistema tagħna iso 30-40 e u mbagħad inti twieġeb u 30 40 e u terġa' twieġeb talab li wieġeb ftit u mbagħad jieħu oħrajn nistgħu nkunu umani u nagħmlu dan, grazzi. Mela, Eneħdu l-koordinaturi l-ewel mbagħad nagħmlu round ieħor. Kulħadd ħajkollu ħajitkellem għandna bizet ħin. Għalhekk jekk il-Ministru jista' jwieġeb dawn il-mistoqsijiet, mbagħad naraw ir-round li jmiss. Taqblu? Minister, please uh, go ahead and give some answers to those questions and then we'll move on. Mela, tista' twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet mbagħad nimxu qudiem. Jina, you know impressjonat bil-firxa eh, wisa ta' dawn il-mistoqsijiet li qed tagħmlu. U ta' din l-enerġija pożittiva li ġejja minn mistoqsijiet. Anka meta l-mistoqsijiet huma diffiċli. Hemm xewqa pożittiva ħafna li wieħed isib soluzzjoni, din hija xi ħaġa tajba ħafna inkoraġġanti. Jiena qatt ma' et li il-Greċa marre tajjeb u l-Europa ma xej, għas xej, anzi, najt li kienem dewmin, li kienem djufijiet u li issa aħna, aħna lesti. Anzi, ħan ħan biddel il-formulazzjoni tijaj. Jena mux għet niprofa nara f'min ħan waħħal, billi najt li intom għet takkużawna eh, u tajdunna li tortana. Yeah, u jina għed eh, mux najt li istattor taħkom le, li kieku l-Europa għenitna iżjed u safej ġejna mejjina mill-Europa, aħna rnexxina safej għajnuna, per eżempju dwar il-reġistrazzjoni, aħna irċivejna biss 12 il-magna. Iġviri, 12 il elf kull-jum stajna namlu mux aktar, issa li għanda mit magna nistaw nirreġistraw mit telf kull-jum. Iġviri, jina mux għed niprofa nakkużakom, xet qed nipprova nwaħħal fikkom laqas xejn. Jien qed ngħid dan biex namela ċara li r responsabilta u s imorru id fit. Inti ma tistax titlob waħda jekk ma teċċettax l-oħra. Jiena nista' nsemmi ħafna eżempji bħal dawn. Imma nixtieq nillimita ruħi eh, biss għal dan. Meta aħna kellna tnax il magna stajna nirreġistraw ftit, Issa t-nirreġistraw 98%. L-Europa enitna. U aħna ikkonkludejna r-reġistrazzjoni. U dan Enet l-Europa, il-Frontex kienem problemi, kienem kooperazzjoni ħazina, sur Lazari, il-kap ta' Frontex, għatma għal xejn bħal dan fis summit skolla li kien prezenti fihom. Dak li għalu, waqt l-aħħar summit, kien li l-istati membri ta' Frontex mandomx bizzejiet personal u Frontex għanda biss 20% tal-persuni li ikolla bżon. Kienem tal-bit li aħna għalu li aħna ma Frontex, li aħna tlabna aktar Frontex imma ma rnexxinix niksbu dak li ridna u kien hemm xi stati membri mhux ħafna li minn flok ma batu eh, personal biex jgħinu fil-frontieri esterni batu personal fil-frontieri mal-fajrom li għenet l fajrom u pajizi oħra sabiex iwaqfu azzjoniet unilaterali. Għandek raġun fuq il-Rumeni, situazzjoni violenti. U bħalma għed fil-diskors eh, eh, taftuħti għaj, bħalma għed, ija tal-mistija nix gburin u waqas l-Ewropa manda tkun gburija f'dak li ġara? Imma ir-Rumeni hija riżultat ta' azzjoni unilaterali mingħajr koordinament. Dan ma jfissirx li l-Greċja manda lebda responsabilta, aħna naċċettaw din ir-responsabilta, iżda aħna namlu sforzi kbar li kiku kemna aktar possibiltajiet, li kiku konna nafu aktar kif ħanaħdmu aktar esperjenza kiku jirnexxinna. Jew ikela pajjiż ieħor li għandha iżjed esperjenza pal ġermanja u l-Iżvezja forsi kienu jagħmlu aktar. Il-Greċċa tagħmel inqas ħajkun hemm aktar dewmien. Iżda dak li nixtieq nenfasizza jiena huwa li fil-kriżijiet kollha umanitarji Jien bidu hekk ikun. Per eżempju, dak li ġara f'Mitilini jew kella fil-gżira ta' Lesbos fejn kien hemm 30,000 refuġat. Fuq Lesbos kollha kemm mi raqdu barra. Imma dan kien is-sajf. Aħna sibna soluzzjoni għal dan. Domna madwar 20 ġurnata. Illum f'Mitilini sibna soluzzjoni għal problemi li kena emmek u dak iż-żmien. U għanna faċilitajiet tiċenti ħafna għal 5-6,000 persuna. U dak li ħajġri fi Romeni, għanna bżon lajnuna, imma aħna ħajrnexxin anka minar lajnuna. Imma dik lajnuna għanna bżonna. Jina minni xef niprofa ġustifika xej. Jekk għanna tort, għanna tort. Fejnem dewmin, minħabba fina, iva, em dewmin, naċċetta Imma permezz ta' dawn il-mistoqsijiet, qed nieħu l-impressjoni li intom taħsbu li dinja kwistjoni griga. Le, laqas xejn, dinja kwistjoni Ewropea. Ir-Romeni tinsab fl-Ewropa. Kullimkien, kull fej jiġru affarijiet huma problemi Ewropej. Kemm ħanżommu fil-Greċja, jew inkella aħna pajjiż ta' transitu, kemm ħanżommu? anka fil-summit ta' settembru, aħna għabbażi tal-kalkoli matematiċi aħna aċċettajna li ħanżommu 23.000 fil-Greċja. Refugġati Sirjani. Jista' jkun li ħajkonna nirrevedu n-numru għabbażi tal-relokazzjonijiet li ħajsiru kif ukoll id-dejta l-ġdida. Għalhekk huwa ċar li m'għandniex nargumentaw li m'għandniex naċċettaw ir rifugġati Palma edna, forsi dawn 23.000 li aċċettajna eh, dak iż-żmien huwa aktar mill-perċentwal li għandna naċċettaw. Għalhekk irridu nkunu ċerti li aħna ħanaċċettawhom ħajsiru parti mis-soċjetà sana u jkollhom ħajja tajba. Iżda, irridu inżommu dawk ir-refuġjati li korrispondu għal pajjiżna, maħniex għom kollha fil-Greċja u għalhekk għandna bżonn soluzzjoni Ewropea. Jina kemm il-darba qed li nagħmlu żbalji huwa biss dawk li ma jagħmlu xejn li ma joġobhomx li ma jġbuhomx li iżbalji Issa jista' jkun li aħna għamilna aktar żbalji minn dawk li jiena naf bihom, nifhem. Għalfej domna biex attivajna il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili kien hemm numru ta' raġunijiet ma rridx noqgħod nidħol fihom għaliex din ħaġa ġrat għaddiet. Iżda il-mistoqsija tajba tista' tkun di, iva intom kontu tard biex attivajtu il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili, ma meta attivajtu? X'ħattu? Ħattu 20% ħadna 20% ta' dak li eh, tlabna u 80% kienu eh, il-gwiret, 30% ta' sleeping bags, 0% ta' containers, 60% tinet, 0% ambulanzi. Iġifiri, kien hemm dewmien. Maħna irnexxilna niksbu biss 20% 10 tiem ilu. Aħna attivajna pjan ta' kontingenza pjan straordinarju ta' kriżi umanitarja. Għaddew ġematej aħna irċivejna 8% ta' dak li tlabna, nixtieq nesprimi l-gratitudni tagħna lil kwalunkwe stat li batinna anka verta waħda għax għandna bżonnhom. Imma nixtieq ngħidilkom xi ħaġa fuq ir-risposta li nieħdu tal-bittana li finanzjar tal-NGOs. Il-pjanijiet tani Tana li diskutejna mal-Kummissjoni Ewropea u Sur Sinjanidis. Dawn il-krediti jiġu mħabbra ma sakemm eh, jingħataw eh, tkun taf bihom, ġibri huma sitwazzjoni li jdumu, il-proċeduri huma komplessi u idumu. Imma minħabba l-fat li l-Greċja miex eh, Somalia mhux pajis terz, dan huwa pajjiż li għandu, jew, jew mux pajis Fallu aħna għanna pajis strutturi nitolbu l-NGOs sabiex jaħdmu f'koordinament mal-pjanijiet ta' koordinament nazzjonali. Ma nistax permettu n-nies jagħmlu kampijiet fej jridu. U l-NGOs għandhom jgħinu bil-kampijiet għandu jkun eh, personal ta' sanità eh, għabbażi tal-pjanar tal-istat. U blajnuna tal-gvernijiet lokali u l-komunitajiet lokali. Unba kien hemm mistoqsija dwar l-azil u Dublin. Jina naħseb li fil-prattika Dublin madux, regolament ta' Dublin madux jeżisti, għanna bżon riforma sostanzjali ħafna. Aħna għanna proposti tagħna. Is-Sur Kirkhope tkellem propju dwar dan u jina naqbel miegħu fuq numru ta' kwistjonijiet. Hemm bżonn li naġlu il-proċeduri. Irridu għandna eh, bżonn ta' leġislazzjoni ġdida fuq dan. Hemm teddida llum il-ġurnata dwar il-Greċja, llum dwar għada dwar il-, -Greċa, Eh, l-Italja, ġifri ħankun għandir nerġaw n-implementaw Dublin? Apparti l-2000 nirċivu illum, ħankunu għed nirċivu xie elf minn xi frontieri oħra li applikaw għall-azil ximkien ieħor? Din tkun soluzzjoni Ewropea? Iva, ovvjament għandek raġun. Din taffetwana l-kol. Iċ-ċentri ta' akkoljenza. Issa daw tajbin fil-Greċja. U l-hotspots, il-hotspots huma tajbin ħafna. L-akkoljenza li jirċivu fil hotspots hija tajba ħafna dawn iċ-ċentri ta' akkoljenza li huma jew l-kampijiet e, ta' akkoljenza jew il-min jirċivu tandom għandhom għanna Eh, ħafna persuni uħut edin situazzjoni tajba. Oħrajn le, jien mhux qed ngħid li fi żmien xar ħan naslu għal soluzzjoni, jiena qed li fi żmien xar ħankunu ħloqna il-kundizzjonijiet u tajjibna l-kundizzjonijiet ta' għejxien. U dawk il-kampijiet ta' rilokazzjoni u il-kampijiet l-oħra aħna nafu li dawn il kundizzjonijiet mhumiex dak li aħna irridu għalhekk isir aktar attraenti li n-nies jitilqu minn idomeni għaliex huwa ċar l-unika possibilità li n-nies jitilqu minn idomeni huwa jekk ikollhom e, triq li lin minn idomeni kollhom kampijiet aħjar. Jekk inti tkun qed tara t-television tara li idomeni mhux post fej jista' jkollok e, seta tal-pulizija speċjali u inkella intervent armat li jista' jkollok persuni jitilqu minn idomeni? Għanuż espressjoni. Kriżi hija kaos. U il-kaos irridu niffurmawh. La darba dan il-kaos jieħu forma permezz dawn il-kampijiet, in-nies isiru konvinti li rridu jitilqu minn idomeni. Umbat malar malar jitilqu minn idomeni fi żmien 20 ġurnata forsi fi żmien xar. Issa dwar it-Turkija. Skużani, skużani qed ndum taqsek, imma għaw ħafna ħafna punti. Il-problema tibda fil-kosta tat-Turkija. Isna ngħidu li mannix nipruvaw nsibu soluzzjoni għal problema tas Sirja. Fiħdan kwistjoni aktar ġenerali. Sakemm hemm gwerra fis-Sirja aħna għajkonna aktar rifuġjati. Dawn ir-rifuġjati ilhom Ilhom hemm Turkija hija parti mis-soluzzjoni U mhux eh, sempliċement inċedu għal dakollu li trid it-Turkija, imma irridu natuhom il-possibiltajiet permezz ta' eh, xi affarijiet li jistgħu jiġbduhom imma anka sanzjonijiet ehm, biex jagħmlu dak li rridu. X'għan nitolbu mis-summit? Ħajja nitolbu relokazzjoni, riammissjoni, ritorni? imma dejjem f'kull rispett għad-drittijiet tal-bniedem l-ebda ksur ta' liġi internazzjonali. Mela nixtieq nagħlaq b'xi ħaġa li jiena kont insejt. Din mhix kwistjoni ta' relazzjonijiet bejn Greċja u Turkija, aħna maħniex ħanaċċettaw it-trasformazzjoni ta' din il-kwistjoni Ewropea fi kwistjoni jew tilwima bejn il-Greċja u t-Turkija. Il-Turkija għandha ssir parti mis-soluzzjoni, m'aħniex qed nitkellmu fuq ftehim bejn il-Greċja u t-Turkija, aħna frejna l-flus lit-Turkija. Bħala stat membru u bħala Ewropa. Aħna qed nofru flus għar-refuġjati biex intejbu il-kundizzjonijiet tal-għejxin tagħhom tal-finanzjar jista' jkun eh, internazzjonali, amministrat mod internazzjonali. Imma mhux rigal li Turkija, aw, ha, 3 biljuni għamlu deċidu bihom. Hmm. Skużani jekk insejt xi ħaġa, skużawni jekk tkellimt għal wisħin. At least 20 questions, it's just the way we are. Memx tamel, dana ek nimxu għawek. Dejjem ikun sorpriż għal uh, min, jis, min, min iżurna fit territorju tagħna. Issa qabel ma nibdew kollha genuni billi żomma ma żewġ minuti iktar iktar. Iva, grazzi. Grazzi tal-lingwa tal-kliem trasparenti ħafna tiegħek tal-analiżi ċara li jien li naħseb li dan jgħinna l Ma tajniex wis meta niġu għal-kawżi vera u raġunijiet iżda nħarsu d-dima hawnhekk. Irridu nħarsu eh, lejn xi tip ta' ftehim. Inti qed li dan huwa fenomenu globali jista' jkun hemm biss soluzzjoni Ewropea mhux soluzzjoni nazzjonali għal din il-problema il fatri li l u daqsek daqshekk laħabta u sabta waslet għal din is-sitwazzjoni mal-migranti illi għandna issa. Nasib is-sitwazzjoni hija waħda mwera, hija perikoluża, toħloq ħafna problemi għal persuni involuti. Nasib ripaċa pozittiva li inti qed li inti trid titrattaw u tipprova solvi il ħaġa mill-aktar fil. Naħseb illi hemm kapaċità mill-armata illi tista' tintuża mod aħjar u naħseb illi hija xi ħaġa li nistgħu għandna nittrattaw mill-aktar fis possibbli. Ma nasibx li nistgħu nużaw il-regolament ta' Dublin biex insolvu l-biċċa kollha kemm u allura naħseb illi ikun tajjeb illi nkunu nafu il-numru ta' nies illi ikunu daħlu l greċja qabel dan din il-mewġa tal-migrazzjoni. Jiena kont interessati li nksu nafsi dwar il-fondi illi jkunu saru disponibli. Intom tistaw tużaw dan. Għaw min lest liħu iktar rifugġati. In Portugal, per eżempju. Huwa possibbli ħan kooperaw dan il-pajjiżi. Huwa importanti li aħna nitrataw dis-sitwazzjoni mill-aktar fis. Grazzi, Sinu Vosenberg. Sur Ministru, nilqak, grazzi tal-li eh, jatawnek, fostna. Inti taf illi minn tom kontu l-iktar f'qoddim, meta niġu għal dawn għafal ta' diskussjonijiet, aħna għadejna rwol importanti ħafna fi deċiżjoni li tieħdu mill-Parlament. U jiena tassew nfaħrek u ringrazzjak tal- um, kapaċità tiegħek illi tmaqdar anki lilek innifsek anki d-dewmin fisem il-Gvern greek li forsi ma kellux jaqsam miegħek dak iż-żmien għaliex inti ma kontx mistru dak iż-żmien imma konna batna messaġġ mm, ħażin forsi li il-migranti ekonomiċi u rifugġati huma l-istess. U kien hemm messaġġ li qal illi dan kien miftuħa l-nies disprati kollha. Imma din hija xi ħaġa li hija tal-passat. U din hija xi ħaġa li jiena nista' nara bħala forsi problema Ewropea ma u nista' ngħid illi hemm 60 miljun ma fil-verità hemm tliet kriżijiet. Waħda minnhom hija għandha xaqsam mat-Turkija. Li mhijiex mhux diżgwid bejn Greċja u t-Turkija. Imma il-Turkija huma għattura u lini u lini u għattura u lini ewlini. Fil-Pinari ta' Strasburgu ħafna maqdru t-Turkija, biex għalulhom illi Il-problema kienet mux tar missjoni, imma il-problema kienet li ma kienx tikkontrolla iċ-ċirkwiti tal-traffikanti. Inti qed titri 6000 ruħ jaslu kull jum mill-Gżejjer Grigi permezz tal-kosta Griega, eh, Torka. U takku fattur wieħed. Fattur ieħor m'hemmx biżejjed solidarjetà, m'hemmx biżejjed rilokazzjoni. U it tielet waħda illi qed tiggrava s-sitwazzjoni, l flussi din jikbru kuljum. U veru li qegħdin aħna nabatu messaġġi mħaltin mill-gvern. Per eżempju, min jgħidlek li nistgħu nospitaw sa Oħrajn telf Oħrajn jgħidulek 150,000 fil-Greċi sewwa. Oħrajn jgħidu li jirridu nżommu ħafna nisa sentejn mill-inqas. Dan kollu li jrid nsemmi, ħagħan huwa parti mill-autokritika. kritika U peress se mhix responsabilità tiegħek, naf li ma sax tifhem tidħol tad-dettalji kollha. Uh, Din il-kwistjoni hija xi ħaġa li aħna illi edna mhux se taħdem ta' 160.000 u 400 ruħ biss telqu. Meta titkellmu mal eh, msiħba tagħkom, tista' tgħidulna? jekk persi solidar mhux qed taħdem. Possibbli li tkun possibbli, sen ħanerġa' ħan separa dik kussini titikram ħanerġa' nibda biex nissepara ruħi minn dawk il-pajjiżi li jagħmlu il-ċnut, bnew il-ċnut. Mela, intom għandkom assigurazzjoni il relokazzjoni ser tibda? Signor Verġar, issa ma però ikkaġobkom żabu ma' żewġ minuti, nista' ngħidilkom illi sissa mebda kollega ma takasi fuq iż-żewġ minuti, sissa ma nafx irrem x'qed jiġri llum ma naf li kustjoni importanti u taħraq kontroversjali. Imma sot ikolli għalbi kolli kolli għamlu wieħed li jżom naqra mal-ħin u s-sur kerkop saqqabbet it-tliet minuti u naf, Sinti l-lum vera qed jħarbu lek il-kliem il illum. Għax qed niġru jiġribina l-ħin. U l-Ministru eh, ma kienx qed jistenna li kon ħan imbobardjaw b'dawn il- mistoqsijiet. Din il-komitat il-komitat libe, aħna ut li għax namlu ħafna affarijiet tajbin li qatt ma kelli ċans, na kolli ċans nejda. E, sfortunatament, għanna ħafna membri attivi u ġifiri din il-bicċa, mux taħmel. Imma jekk jieġabkom, provaw zamu ma' minuti biex ikun xi tweġibiet ukoll. U għandna wkoll qed iżurna wkoll mill komitat ta' kontra l-Mafja u l-marriċ li u ma rridx naqdu naqru fil-ħin tagħhom. Isni Isnira verġa. Grazzi. Jiena, jiena nħobb nitkellem, imma ħan nipprova nżomm fil-qosor. Jiena nixtieq nuri solidarjetà Jijo, fuq dak li qed jiġri fil-Lesbos aħna rridu nuri solidarjetà bħal għatta ċittadini Ewropej taħt NGOs Grigi u Ewropej illi eh, raw illi kienu lesti illi jilqaw din l-sfida ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn Ewropej. Li ma pajjiż ieħor kien seta jilqa' dan it-tip ta' kriżi bil-mod kif għamlu huma. Hawnhekk eh, ħantukom xi ċifri ma t-nitkellmu fuq sistema tar akkoljenza tal-migranti fi Greċa, forsi kien ikun iktar faċli għalikom illi kikun hemm band oħra. Imma hemm mistoqsija li la d-dejani William rrid nagħmilha sul ministru. Inti kellem fuq it-Turkija. Imma għalfej kien hemm dan iżviluppi spettakolari minn tal-2015 minn dan il-moviment migratorju mill-Kosta Torka. Kif tispjega dan il-moviment? Għaxin qed naqra hawnhekk il- rapporti għadhom ġejn mill-Tez Lesbos li ma kienx per esempio kosta, gwardja tal-kosta fil-Turkija dawn il-miljuni ta' nizdejn l l ewropa Jiġifieri, ma nasibx li din il-soluzzjoni bejn il-Greċja u t-Turka u t-Turkija eh, kun wahda soda wahda. Meta sura a ah, semma dan il- il-pjan tiegħu kien hemm ir il-resizmizzazzjoni u reġistrament. E, inti fuq ir-reġistrament, aħna fuq ir-reġistrament smajna ħafna anki wara f'sinar, imma ta' naraw x'ta' tagħmel ġeġi fuq ir-relokazzjoni u r-resettlement, il-solidarità l-Unjoni Europea m'iex qedem e, jekk għandek 6000 ruħ irreġistraw mela u 2000 ġew risistemizzati, Mm, il-gvern għal tana għal li ħajdaħħal 30.000 u aħna edin palissa bxin inqas minn 5.000. fini jiġifieri proponi li jekk aħna ħana tudaqsek flus għal resettlement għal dak li għanna mili għanna l-return palissa, jekk iku aħna edin pozizjoni ħafna ħjar. Grazzi. Um,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 l-Unjoni Ewropea hija ġungla bil-liġijiet tagħha illi qed jiġu applikati hekk kif is-sitwazzjoni teħtieġ. F'Settembru aħna qalilna qalulna li deċiżjoni fuq jumkejn hawnhekk qiegħed Ministru. Tlet partijiet il-leġiżlazzjoni, relokazzjoni u anki ir-resettlement. Aħna smajna illi ma kienx hemm il-makinarju biex nagħmlu reġistrament Aħna nisimaw ukoll illi il-magni illi jkunu provduti tal-imol biex kħat ikun reġistrat huwa hija sistema tajba, imma xiġri jekk li sati membri mhumiex lesti li jieħdu l-ammonti li suppost jieħdu ta' nies. Dik eh, taħdem, il-matematika ma saċna eh, nifhimha jien. Hemm mm, rotot migratorji legali ma nistgħux nieħdu kwoti ta' rifugġati li diġà mallokati, allokati, ġifieri Nistgħux nieħdu iktar minn dawk il-kwoti li huma allokati. It-Turkija iva titelfa responsabilità tagħha ma naħsibx it-Turkija tħoss wis responsabilità eh, qabel ma ntuhom il-flus. Musa jħossu ebda sensa responsabilta ħat iswinna qares, eh, ħat iswinna ħafna flejjes jekk aħna rridu li Turkija fuq responsabilità tagħhom. Il-Ministru jħoss irid ikollna ħarsin tal-frontieri aħjar biex inwaqfu din l-influss tal-massa ta' migranti u nwaqfu dawk in-nies ikollhom imutu fl-ibħra. Fl-Awstralja x'qed jagħmlu? Forsi nistgħu għandna nkopjaw l-Awstralja soluzzjoni tagħha is-Diaz de Mera. Grazzi. Jena ta' sewħad kost il-ministru kien fostna l-lum. jgħat fostna l-lum. Nista bisnajt li Greċa wieħed ma tistax tagħmel għad il-biċċa ta' xogħol Aħna għandna problema umanitarja ta' veru hawnhekk. Jiena kont fil-kamp ta' rifugġati, law ħarjim fil-Ġordan u għan netkelmu 80% tal-1.3 miljoni infugġati illi huma palissa fil-Ġordan. 80% minn dawn u 20% minn dawn tu kampit ta' rifugġati huwa organizzat. Bisħieħ, Mem ħafna fil-pajis ta' tramontana tal-pajis, nixtieq nuri il-solidarjetà tiegħi mal greċa iżda għandi ġaħġa xinejt biex immaqdar. Jekk jħġobkom. Qatt iġġibu l-eżempju ta' numru ta' magni u reġistrazzjonijiet. Mhix kwistjoni ta' matematika, aktar ma kollok magni aktar ma kollok reġistrazzjonijiet. Inti għandek dawn għandna dawn il-hotspots li qed huma strutturi amministrativi operattivi. U dawn jgħatu għajnuna l-ewwel għajnuna li hemm bżonn, mbagħad hemm reġistrazzjoni, hemm intervisti, hemm identifikazzjoni u reġistrazzjoni, lotja ta' ken, distribuzzjoni, jista' jkun ikun hemm ir-ritorni, dependi fuq il-każ. Jiena mm, għamilt il-kalkoli mill-esperjenza tiegħi mill-arfin tas-sitwazzjoni. Enti għall-intervista għandek bżonn xi minuta biżbiż. Ġifiri f'sija tista' tintervista tlet minn nies. Jiġifieri f-24 sija tista' tintervista 72 ruħ. Virisur Ministru, waħda minn dawn l-strutturi wis probabli jitrattaw 72 ruħ f'ġurnata. Biex inti tagħmilha sew, biex tagħmilha kif qed tagħmilha l-Kummissjoni Ewropea mingħajr ma Basu tgħid isma' ħan irreġistra il magna mela naxi ruħ, mit magna mit ruħ. Dak li aħna irridu namlu u għalli nifmu sew il-kobor, il il-kobor ta', ta traġedja. Kiku aħna kieku kennu kenna l-hotspot jaħdmu mod multidisciplinarju, nis mill-Eazo, l-Europol, l-Eurojust, Frontex. Li kiku kena proċeduri kif suppost, li eh, jisiru kif suppost Mela aktar inqas ma ħandumu biex inwaqfu din is-sitwazzjoni ta' emerġenza li hemm. Ma sawx nitkellmu aktar dwar din il-problema ta' solidarjetà iktar għax hemm żewġ dimensjonijiet. Nisdina naċċetta jew nirrifjuta dan l-obbligu. Jiġri għandek raġun meta inti tkor fuq il-miżuri unilaterali illi jiena nirrifjuta. U dak li huwa meħtieġ u urġenti u għalli niftħu il-Balkani u dan ikun rotta transitorja. Grazzi. Anna Gomes. Grazzi, il-pajis Portugal organizza il-ġurnata tal-aħħar konsil flimkien miegħek il-Greċja u ma l-għajnuna ta' Ejazo. titira diletta li ġabet in-nies mill-Greċja għal Portugal. Aħna inna ngħidu li aħna lesti li namlu resettlement tal-persuni. Għalfej stati membri oħrajn ma jistawx jagħmlu dan. Għalfej ma jistawx jorganizzaw mhux biss mill-Greċja minn mill postijiet oħrajn fejn għandek refugġati biex jaċċertaw li fil-fatt hemm rotta sikura għalihom għal minn dawn il-pajjiżi li dom bżonn jiġu sistemizzati biex ma noqogħdux inħallsu iktar flejjes u nfaw iktar flejjes fil-bwitt ta' traffikanti. Għalfej għandna dal-problemi biex naċċettaw illi assolutament memx raġuni illi m'hemmx mod ieħor kif inwaqfu dawn in-nies li fil-li nopprovdu rotta sikuri. Jekk il-Kanada jiena xilhom jidaħlu 25,000 fruħ bla jnuna tal-IOM. U l-Portugal irnexxila blajnuna tagħhom u lejaża wkoll li jagħmlu dan b'ammont iżgħar ta' nies mela dan jista' jseħħ mhux biss għall-Portugal imma l-membri oħrajn. Għalfejn mhux qed tiġri di? U għalek, tuna, għadu ġejdunna li jintom suppost ħajkolkom, zgur ħajkolkom dan il-ftejjem ma' Turkija hija tal-mistħija. Intom edin tixħdu l europa Dik il-ħaġa li għetjajdu li il nis li għedin fl europa mis-Sirja ħajju jiġu alternattiv it-Tirkija ħad kon prinċipju tal non refulmon non-refoulement li miex, miex, miex, accettabli. Onorevoli Ska Keller. Grazzi tassew tal-ġej ta' unek fosna biex nitkellem fuq kwistjoni Ewropea. U per sikuranza kemm fuq problemi differenti għandi mistaqsijiet hemmhekk ukoll, kont se nistaqsik eh, x'taħseb illi ħajkun l-approċċ tajjeb jew is-soluzzjoni li mill-perspettiva tiegħek ħossi li jana niddeċidu fuq livell ta' Kunsill Ewropew. Jena nsewa minnu tal ta' affarijiet bħal daw. Nixtieq inkun naf x'inhi s ideali tiegħek tkun. Issa, xi kwestjonijiet iktar forsi as problematiċi. Aħna nafu illi sistema l-azil Grek, għall-uffiċċju Grek, jeżisti biss, ilu jeżisti biss għal xi snin, għal xi sentejn fil-fatt. U diffiċli inti xi ħaġa li hija daqshekk gżajra li tiħares lejn 300 impjegat meta l-Ġermanja ta' kif impjegat 3000 iktar għal uffiċja uh, l-azil li diġa jeżistu. Jiġifieri x'għandna bżonn biex nittrattaw il tarbi tal-azil iktar brata mħaffa, waqt li fl-istessin inkunu qegħdin nirrispettaw il-proċedura txirqa inkluż l-appelli. Barra minnek għanna dan il- rajdu qed iduru qed jgħidu li din il-proċedura tkun tiġi applikata wkoll għal Greċja li qed tiġi eskluża mill-proċedura ta' Dublin li l-Greċja wkoll ser impoġġuha fis-sistema ta' Dublin. X'inhu ħsieb tiegħek tar-rigward u dan xi jfisser għal persuni illi jkunu reġistrati fil-hotspots tul l-aħħar xhur u li jista' qed jifsat fi oħrajn. Grazzi. Tanja Fajon. Grazzi, intqal ħafna. U tant intqali ħani prova nsum fil-qosor. Imma nishtiq nejt. Jien ma nemmenx fit xnut u nasab hija traġedja ta' dak li qed eh, eh, dak jiġi fil-Greċja. Jiena ġejja mis-Slovenja, kont qed edha insegwi tħassib kbir qed jiġi fil-rotta tal-Balkani. U pajis tijaj kien pittost maffeċ u ħassu għati ħans wahdu għet jitħalla wahdu Issa qed ngħidu illi rotta tal-Balkani hija magħluqa b'deċiżjoni unilaterali. U aħna rajna jumejnilu ilu fit-dewel vitmi fix-xmara kienu qegħdin jaqsmu il-frutira bil-Maċedonja b'mod illegali. Inti kif ta' twaqqafhom minn dawn minn jaqsmu minn traġedja li qed tiġi fi frontiera x'inhi l-kooperazzjoni tiegħek? Dawn il-pajjiżi kollha fil-rotta tal-Balkani tal-Punent imkien ma l-Awstrija u l dak li qal il-kollega tiegħi. Qabel aħna dan huwa sempliċiment dak li rajna fil-passat li qed nagħqu frontiera oħra biex noħolqu mezzi ġodda biex nitlu fl-Ewropa, anki forsi lura l ġol-Mediterran fejn ħafna nies fir-rebbija issa ser ikunu qegħdin immutu jerqu fil-bħra. Għafawnek għalissa peress li e, saru ħafna mistoqsijiet naħseb tajjeb li nisma' ftit għal Grazzi, sur hmm, Stevens. is Stevens. Grazzi. Ter, kollegi. Fid-daw ta' situazzjoni serja pal riżultat tal-influss migratorju minn Greċja, aħna ħelħaqna qbil il-ġimgħa li għaddiet fuq għajnuna reċiproka u u tajjeb. il komissjoni proponew font ġdid Ewropew li jippermettina li jkollna għajnuna ta' emerġenza lill istati membri li kienu qed ikampaw b'rotot kbar tal-migranti. Dawn f'dawn it-tlet snin li jmiss kienem ħajkunem ħafna miljoni euro ikunu edin jieġu allokati dan il għan ħajkunem ħafna NGOs u koll involuti ħajirċivu l-fondi għal dawn il-proġetti speċifiċi. Issa, Ministru, il-mistoqsija tiegħi hija din. Illa lix l-autoritajiet kienu sorprizi <coughs> minn dan il-livell baxx ta' faċilitajiet ta' koljanza. U għalfejn l-NGOs kellhom bżonn jitlu u jimlew il fojt Grazzi, jisnu Albio. Grazie. Eh, bueno, primero lugar agradecer a su intervención. E sabemos que estas... Grazzi għal dan l-intervent sur ministru. Aħna naħsbu li eh, kien dan qed minħabba l-interventi, minħabba l gwerra u l-Ewropa trid terfa' il-soluzzjoni tal-problema imma sa' kem ma' jkunx em eh, toroq u rotot siguri u legali, Eh, biex jaslu fl-Europa eh, ħatkom e, fl-situazzjoni attwali mhix responsabilità tal-Greċja imma hija responsabilità tal-Unjoni Ewropea. Imma hemm ħafna li jridu jieħdu ħsieb dawn in-nies għaliex huma jridu jieħdu ħsieb mhux qegħdin f'pajjiżhom u mhux ħajwaqfhom milli jaslu jerqu bħalma issuġġerixxa xi ministru ta' xi pajjiż Ewropew. Il-Grezja Eh, eh, għanda memorandum ta' ftejim dwar politiki ekonomiċi ta' ksur, ta' ta' ta' tuħ u ta' tnaqis. Eh, u rridu naraw jekk din il-politika Ewropea tfissirx diffikulta miżjuda Biex wieħed jagħmel il-ġestjoni ta' sitwazzjoni attwali ma' rifuġjati jekk jiġi ippjanat b'xi mod li jiġi mitlub li jiġi rilassat jew sospisa issa l-applikazzjoni tal-memorandum ta' ftejm għal din is-sitwazzjoni sakemm tirtranġa sitwazzjoni u Intom qed tirċivu xi kritika minn numru ta' stati membri, istituzzjonijiet Ewropej, u aħna rajna wkoll anke mingħand xi eh, membri parlamentari ta' din il-Kamra. U il-mistoqsija tiegħi hija jekk jekk qed nagħmlu pressjoni aktar fuq il-Greċċa minn fuq pajjiżi oħra li qegħdin jalqu l-frontieri tagħhom qed jagħmlu eh, politiki xenofobiċi, ġifieri qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem għalhekk jiena naħseb li eh, intom tħossu li qed tagħmlu aktar pressjoni fuqkom milli pajjiżi oħra. Eh, nixtieq nkun kif taħsibha fuq di, grazzi. Okay, thank you. Uh, so colleagues, that... Um... Pues, mela, eżis kollegi, nistaw Bekk nejdu u l-membri kolla li kienu membri sa' sostituzzjoni. E, Jitterri li s kelmu bil-fors. Pero nix kom bħagġa. Jena il-lingwaċ tal-ġisem naqraħ tajb ħafna. U nidilkom il-li kena sessoni tajba ħafna ta' tweġibiet u mistoqsijiet u rixxiri ministru jkun jista' jwieġeb dan il-mistoqsijiet illi ah, sissa sarulu. Jiena dejjem operatat regola 206 li il-membri tal-libe u sostituti insomma u daħlu issa membri laqgħu jaqgħu taħt wieħed u jaqgħu taħt liħor. Jiena issa nagħmel eċċezzjoni. Niskużani survojt insejtek. Issa ninkludi. Ġifieri biex nżobmu slim biex jiena nix nista iknaraw il-ħin nieħu membru wieħed. Ċifieri għandek għandha għandek tlieta jxiequ jitkellmu. L-ewwel kien il-professur Marja xixtieq jitkellem, jiġifieri jekk tista' titkellem u mbagħad nagħlaq il-lista għaliex irridu nieqfu fil-ħawsa niskwart. Iva, sur ministru, inti ma tkellim xejn dwar il-azzjonijiet illegali ta' Skopje, dawn għalqu il-frontieri tagħhom kontra liġi internazzjonali, inti ma deċidejtx jekk intix. Inti Skopje ħad sejħulu il- il-former Yugoslav Republic of Macedonia, jom kella semplimeġ Macedonia, kien hemm battalji kbar li saru u Skopje f'dan il-qasam eh, għandhom li sem ta' fajrom. Rom imur kontra il-liġi internazzjonali billi tjala il frontiri tiegħu billi ma jpermettix il-rifuġjati jidlu, billi ma jimplementawx il-Konvenzjoni tal-1951 Ġenevra tal rifugġati U meta rifugġati pruvaw jitlu f'Skopje tfawlhom il-gas tal u gassiħor, ġitta gassiħor. Il-bira ġew arrestati 15 ruħ fit dan il-territorju. U trattaw mod verament inuman. Sawtu n-nisa u kol, għalli it-fataħu kull għadin jikbu. U kellum jaddu mill-ħofor, ħafru l mill-ħofor, mill-ċnut li juma stess kienu kienu kienu bnew u imbuttawa minn taħtom palma kieku kienu xi Din xi ħaġa li għana ma nistgħux inkomplu naċċettawha għaliex dawn ta' skopja marru kontra liġi u internazzjonali u il-kolutur tal-Balkani huwa legali minħabba li hija deċiżjoni tal-25 Ottubru tal-mini session illi għasajħila kurutur tal-Balkani, mux jina t-nivvinta din, u ma meċi għatana li għet jajdu dan, u għad deċizjoni tal-Konsil tal-Ministri fi 17 ta' Deċembru illi sejħaħlu kurutur tal-Balkani ġi ma tistax taċċetta li l-kurutur tal-Balkani għandu jinala għax legali li tinfeta skont il- unjoni Ewropew minn qed jalquha għadhom jiġu kundannati. Pala Ministru inti m'għamilx xejn. Laqas il-Gvern Grieg m'għamel xejn biex iwaqaf din is-sitwazzjoni illegali. Din hija l-problema għal uf ta' rifuġġati illi qegħdin jippruvaw jinbuttaw biex jitlu fil-frontieri. Grazzi. Thank you very much, Mr. Chairman. For your... Grazie, President. Is-soltu <laughs> e nitkellmu vuċi iktar baxxa pal plenarja. Jena fil-plenarja kien nitkellem. Grazzi. L-izbaltija kien jgħid il-president jien qed naġexi skont il-regola 206 sur Vojtua, membru tal-komitat kien fuq il-lista, allora natu li l-mikrofonu fil-qosor. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li tajtni il-mikrofonu. Hawnhekk qed nitkellmu fuq problema Ewropea. Pero qed ninsew il kawzi min huwa responsabbli ta' dawn il miljoni ta' rifuġati l-Amerikani għaliex ma nitolbux l istati Uniti kem rifugġati se jihdu. Inti semmejt ħafna ċifri, aħna tkellimna fuq 10.000 post kull ġima illi qed jinħolo fil-Greċa illi hija sfida kbira u inti qed tajt illi qed jiġu kull jum xi elfejn. Għal daqstant għanna 4.000 eh, rifugjati li ma nistawx ma tistawx tagħmlu ġestjoni tagħhom kif ħatamluħ dan? Tlabtu il-bastimenti u irċevejtu tminja biss. U x'se tagħmlu bil-mit bastimenti li tlabtu? Iġnus ma' għamlu tkellmu ċar din il-ġimgħa fuq is-search and rescue se tagħmlu b'dawn ir rifugġati kollha dawn il rifugġati żejda. kien hemm negozjati ma' Turkija u bla ħaġa u fija li tkellimna fuq ħafna affarijiet hawnhekk għal kull rifuġat li jieħdu se nibatu wieħed lura. U dana x'sens jagħmel? Dan mhu se jbiddel xejn Eh, mux se jibidel iċ-ċifri. U dawn in-nies li se nibbatu għom lura. Dawn huma nies mhux ċifri biss. Grazzi. Grazzi tal-paċenzja tiegħek u anki tal-li poġġejt eh, u u stennejt il-term tiegħek. Mm, fuq il-kwistjoni ta', ta Signora Keller fuq Dublin, u anki ħafna affarijiet li qed nagħmlu fil-kumitat aħna aħna voluti fil-lajnuna umanitarja u inti kont xettiċu, skeċettiku fuq din, tista tirrispondi għal xie uħut minn dawn il mistoqsit Inti taħseb illi illi situazzjoni miexja tajjeb, nista nħalli l-ek 10 eh, minuti kwarta, anki jekk eh, ma tantxu mux tentik ħafna zmin, imma dispieċini ma nistax natik iktar. Kienem ħafna mistoqsijiet. Jekk ninsa xi mistoqsija fakruni. Il-kwestjoni tal-finanzjamenti nista anki din għada ma xi mistoqsijiet oħrajn. Jekk hemmx bizzejiet fondi ġejjin mill-Ewropa għal Greċja biex ikopru il-bżonnijiet tal-rifuġati u tal-migranti. E, bla dubju mhux fil-medda ta' żmien twila imma fil żmien il-qasir ma nistawx najdu għax jistaw jiġru affarijiet minn moment tal-ieħor. Imma il-fondi mill-Europa jaslu bil-mod ħafna u dana joħloq problemi. U barra minn hekk dawn il-fondi mumiex biex jit Trattaw ir-rifuġati issa. Dawn huma fondi illi nataw fl-2015 għabażi ta' pjanta ħames snin għar-rifuġati. Dawn huma dak li jinsejħulhom finanzjamenti eligibli. Per eżempju, hemm mittelf għal klip biex ixommu drogi. Dana ma nistawx naqalbuhom u nużawhom għar refuġati. Aħna għandna kooperazzjoni tajba mal-Kummissjoni u mal-awtoritajiet neċessari. Aħna għanna l-autoritajiet neċessari fil-Greċa, aħna nipruvaw naġlu imma eh, il-proċedura hija uh, timxi bil-mod u dana ma, ma jenx. Jena nittama li dawn il-fondi straordinari jaslu iktar malajr. U għal din ir-raġuni aħna ma qbilniex fuq l lajnuna umanitarja qed nitkellem jiena fuq il-Kumitat ta' Sir ta' Sur Stiljanides illi jifinanzja il-Korp Internazzjonali u l-NGOs u, u permezz ta' dan jaslu għal Greċja, jaslu fil-Greċja. Għax jiena kif nifema jien il-proċedura, dana kien mod biex jena taw iktar fondi għal Greċja u dak il-Kumitat kien, kien possibli għalih jifinanzja l-komitat tagħna b'dan il-mod, e, imma aħna konna nipreferu proċedura oħra, imma peress li aħna nabżonnom dawn il-flus, aħna ftemna, aħna bilna u aċċettajna. U l-Kummissjoni qalet illi il-fondi mhux se jingħataw lill-NGOs u l-korpi internazzjonali biex jonfqu kif iridu huma u kif jiddeċidu huma. Dawn huma fondi li se jingħataw għal xogħol fil-qafas tal-pjan nazzjonali tagħna biex namlu ġestjoni tal-kwestjoni tal-rifuġati. Għal daqstant dawn il-fondi se jisiru eh, skont il-pjan nazzjonali tagħna. Is-Sinjura Wozenberg għanda raġun jekk tajt li kwestjoni legali, mux kwestjoni ta' umanità jew ta' ideologija. U ċar illi meta nitkellmu fuq kwestjoni legali ma nistawx ngħidu li rifuġati u l-migranti ekonomiċi għandhom l-istess drittijiet legalment. Kull kwalunkwe stat jista' jiddiskuti fuq da u il-komprensjoni li nuru aħna tiddependi minn kif il-pajizi jiddeċidu jaffaċaw din il-kwistjoni. Jina naqbel mal-tħassib tijak fuq deċizjoni ħarija tal-Unjoni Ewropea, pero anki jekk id-deċizjoni ħarin huma eh, ħżiena, jiena naqbel fuq il-tħassib tagħkom, eh, ċoħe fuq il-fatt jekk dawn id-deċiżjoni jitsirġux implementati u le. U għalhekk jien ta'w biex nagħmel pressjoni ħalli tagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħkom biex dawn id-deċiżjoni jtiġu implementati. L-unika ċifra nista' nagħti hija ċifra illi qal is-sur Avramopoulos illi qal illi hemm 6000 kull xar Dan huwa numru raġonevoli. Aħna nixtiequ iktar imma huwa raġonevoli. Nittamaw li dan jista' jsir jista' jsir realtà. <clears throat> Ala, e fil-rebija li għaddit il-flussi zdidu malajr e jina dispieċini jek ma ktibċ li smiet ta' kull mistoqsija li sa' li għamiltuli. Il-ferrebija li għaddit, E, e, Palmira waqat għall-ISIS e, u anki Aleppo. Umbat f'Ġunju il-programm tal-ġnus ma'uda waqa u kull rifuġat kellu nof sentezmu għal bżonnijiet tiegħu għal kuljum u intalqu E, e, e, u l-iskejjel ġew maluqa. Umbat, waqfu, lajnuna waqfet totalment. Hemm fatturi esterni li għandhom impatt kbir fuq is-sitwazzjoni u jistgħu jagħmlu bidliet drammatiċi u għalhekk għandna bżonn anki iktar għandna bżonn eh, ta' approċċ Ewropew. Kien hemm bosta membri tal-Parlament Ewropew li tkellmu fuq il-migrazzjoni legali. Aħna il-pożizzjoni tagħna hija ċara. Jekk m'hemmx possibilitajiet legali se, se jizdidu l-immigrazzjoni illegali u, u l-flussi. Din hija realtà Eh, inkidbu artikoli, kodba, riċerka fuq din il-kwistjoni. Dina hija kwistjoni li jistudjawa fl-universitajiet. U aħna nemnu illi blazzjoni unilaterali dan li jiġri eh, se jkun hemm inqas eh, migrazzjoni legali u dana ifisser li bil-fors se jkun hemm iktar migrazzjoni illegali u dana xi ifisser illi anki jekk kulħadd jgħid li situazzjoni hija E, e, li taħt kontroll, hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa li bnew il-ħitan u ma jħallux nis jaddu. Jena nishtiq nizgurakom li l-Greċa miex ħat inkoraġixi dawn il-flussi e, illegali ta' migrazzjoni. Mux sen nisparawlom, mux sen sawtuhom, mux sen użaw il tejzer kontra taħħom. Għalix aħna narawhom jiġu lura eh, eh, msawtin u u vittmi ta' tejzer, aħna ma nishtiqux eh, illi l-problema mbagħad jgħaddi għal pajjiżi ġirin tagħna. Kien hemm minn tkellem fuq la soluzzjoni Awstraljana, aħna nħossu li dinja l-ar soluzzjoni possibbli. Huma jerqu il-bastimenti jeżiljawhom fuq gżejjer deserti u joħolqu kondizzjonijiet terribli. <coughs> Illi meta nqablhom mal-kondizzjoni ta' ħajja tal aborigeni meta waslu l-ewwel Ewropej, <coughs> huma ħafna ar. Aħna urejna li għandna atteġġament differenti fil-Greċja, u ikkritikawna. Però ħna se nkomplu l atteġġament tagħna. Frontex hija hemm biex tipproteġi l-frontieri esterni tagħna tal-Greċa. Hemm min jgħid illi il-Greċa miex kapaċi tipproteġġi il-frontieri esterni tagħna. Ma dan ifisser li Frontex laqqas ma tista' għax li forzi il-forzi grigi jaħdmu fl-imkien ma' Frontex. Dana u għamit illi u ġi sfruttat fil-ġlieda ta' minn waħati fil malgreċa Jena fl-imkien ma' 28 ambasċaturi tal-istati membri ħadna dajsa u morna fil-linja bejn il-Greċa u Turkija fil-bahar. Fil-bahar wieħed ma jistax jimbuttom lura u l-Greċa ma nistax namluħ da fil-bahar. Skont il-liġi Ewropea, skont il-liġi marittima, skont il-Konvenzjoni ta' Ginevra, irridu nsalvawhom jekk meta insalvawhom fit l-mit territoriali Grigi E, e, e, irridu ħana obbligati għom fl-art fuq il-kosta. U l-unika kosta li nistaw nistgħu għom fija hija l-kosta Griega. Mbagħad hemm l-involviment tal nato il nato prova jgħati inċentivi għal gwardi tal-kosta Turka biex jiperswadu għom biex salvataċi sir fil-ilma ta' Torok biex un bat juhdu għom fil ixtut ta' Torok U kwalunkwe ftehim ma' Turkija għandu jibda minn dan il-prinċipju. Bil-tentativ li naqsu l-flussi għax tek ma nagħmlux hekk, allora se nibdew niġġieldu fuq kif sen eh, kif se nirritornawhom, kemm se nirritornaw, irridu nibdew qabel ma dawn in-nies jibdew il-vjaġġ fil-dajes tagħhom. il-kollega Spanjola kienet kella raġun fuq dak li nistgħu nagħmlu fil-hotspot. Jien tajtkom eżempju biss, jiena xtaqt nispjegalkom kif jekk intkom tejnuna aħna nistgħu naħdmu aktar. Inkella eh, jekk ne eh, intkom għandkom għandkom raġun, il-hotspot hemm ħafna eh, għandhom ħafna xogħol xisir u ma jlaħqux ma kollox. Aħna rridu nistennew issa li deċidi l-Kunsill. Aħna nixtiequ li l-Kunsill jiddeċidi fuq possibilità legali ta' rilokazzjoni u resettlement. U aħna u koll nishtiqu <coughs> illi jisiru e, e, anki ritorni u riammissjonijiet. Dan huwa dak li l-Kunsill stess iddeċida jekk jiena mm, minix sejjer zbal f'Settembru u il-ftajim ma' Turkija jidħol f'din id-deċiżjoni. Aħna nixtiequ li kunem hemm possibilitajiet ta' migrazzjoni legali. Aħna nixtiequ illi il-kwistjoni ta' rifuġati terġa' ssir kwistjoni tal europa għax din miex problema tal-Greċa. Fil-Greċa aħna forsi nħossuha bħala problema Griga, però aħna ma nistgħux naċċettaw illi din hija biss u xejn iktar ħlif eh, problema Griga. U ċar illi il-memorandi u l-austerità joħol u diffikultajiet enormi eh, f'din il-kwistjoni. U ċar illi hemm ħafna pressjoni fuqna. U aħna għanna irridu nerfaw il-konsegwenzi. Però huwa ċar illi dawn il-policies mhux għall-Ewropa biss jagħmlu ħsara, imma għall-Ewropa kollha, għal daqstant l-Ewropa kollha li qiegħda tiġi minnata hawnhekk. Se, se tkun l-Ewropa tal-Illuminizmi u l-Ewropa tal-Medjuevu? Eh, jina zguri li ħadd minnkom ma jixtieq dan. Fuq il-ftejn ma' Turkija. Aħna nishtiqu li jintlaħaq dan il-ftejm. Għax il-Turkija jew se jkun parti mill problema jew se jkun parti mill soluzzjoni Għandkom raġun illi tiddubitaw kemm se jkun possibbli tkun possibli l-implementazzjoni. Għandkom raġun illi jista' jkun illi se jinkisru liġijiet u konvenzjonijiet. Imma għabbażi ta' dan il-pjan, l-pjan illi ġi maqbul fis-summit li għadda rridu ftehim li jirrispetta drittijiet tal-bniedem u l-liġi internazzjonali. U għal dawn ir-raġunijiet dawk li huma kontra il-ksur għandhom jgħinu biex il ftejim ikun aħjar, biex kull rifuġat, kull migrant ikollu rispett ta' drittijiet tiegħu. Aħna nikkondanaw l-azzjoni kollha illegali ta' skopje, forsi għaw minn ma jridx jifem illi aħna dan irriduh. Però sakemm aħna nistaw namlu pressjoni, aħna tlabna illi ir-rotta tal-Balkani tibqa' miftuħa sakemm insibu soluzzjoni. Dan kollu għacċar. Aħna għanna st tagħna tistgħu taqrawom. Allura kif taħdem l-għajnuna umanitarja u l-NGOs kif joperaw għal ħafna smin jiena kont volontarju eh, minar ħlas li kont qed naħdem għall ngos u fil-bidu ta' kri tal-kriżi hemm ħafna konfużjoni. Dawn l-NGOs jippruvaw jgħinu kultanti jinħela ħafna sforz, ħafna xogħol imma huma importanti, hemm bżonn ikunu hemm għax eh, huma jkopru il-bżonnijiet eh, tal-persuni tal eh, li mhumiex koperti mill-għajnuna uffiċjali bħalma ġara fil floragan Katrina per eżempju. <clears throat> Però meta mbagħad jipprovaw jaqsmu l-frontiera, ma nistaw namlu xej bil-mod, pero b'ċertezza l-isforzi tana eh, jihdu forma eh, eh, nittamaw li jizvilupaw biex ikollhom pozitiva. Grazie Grazzi ħafna. Qabel ma titla nista' ngħid li il-koordinaturi għamlu deċiżjoni li jistidnuk u s senjura Ernst tal-Gwe E, e, suġġeriet dan u kienet deċiżjoni tajba ħafna. Aħna rajna l-ewwel darba il-perspettiva tal-gvern Grek, e, l-onetja idea tajba li nisimgħu għandkom u nittamaw li inti bħala ministru f'pajjiż li għandu għaddej minn kriżi tifmu ukoll l-esperjenza u l-arfin tal-membri tal-parlament aħna maħniex maħniex persuni illi natu pariri biss aħna għanna esperienza u nifmu riski nafu xinu regolament ta' Dublin aħna determinati biex naħdmu u u inti rajtu da bil-mistoqsijiet anki li għamlulek u aħna għal daqstant eh, eh, għawnek e, e, miak din id-diskussjoni kienet biex nipfitxu soluzzjonijiet. Ija ħagġa tajba illi inti ġejta unek u rajt x'nistgħu namlu biex nejnu għal rilokazzjoni. Jina verament kontenti li inti ġejt u u u ja, e, anki eh, prova anki tal-istamina tiegħek li rnexxilek tirrispondi għal 25 intervenzjoni. Grazzi kollegi anki lilkom tal-li għaddejna minn sessjoni daqshekk importanti. Edin tart ħafna Eh, ma nafx jekk jirnex nix naddu l-agenda kollha, grazzi ħafna u gura għalkom f'dawn il ċirkostanzi diffiċli u aħna nittamaw u lesti ngħinukom bil-soluzzjonijiet pozitivi eh, meta nistaw mill-Parlament u mill-istituzzjonijiet. Grazzi. Colleagues, um... Mela kollegi, skużawni, għaxaw naqra kaos. Issa naddu għal punt 15. Nixtieq niskuża ruħi ma' surxuntis għax wasalna tard fil-punt tiegħu. Mela, U dan minħabba il-kwistjoni ta' situazzjoni fil-Greċja, l-immigrazzjoni wissa bħala punt mistax ħankunu qegħdin niddiskutu it-tweġiba għal risposta bil-miktub li tal-Kummissjoni fuq l-impatt tal-ekonomija fuq l-ekonomija grega tal-kriżi tar-rifuġati. Nadi il-kelma l-Onorevoli Ġuntis. Grazzi ħafna. Mela, il-kwistjoni li aħna konna qegħdin niddiskutu propju qabel din hija marbuta mal-kwistjoni li ħankun qed nitkellem fuq jien. Jiena naħseb li huwa ovvju għal kollegi għaliex ibbażajna ruħna fuq l-artiklu 130 regola 130.4 għale kiena bat mistoqsija l-Komissjoni fit-28 ta' settembru l-iskadenza għaddit irċivejna risposta erba' xhur wara u sa dan it-tant ibbażajt ruħi fuq dan l-artiklu. Mela, newel net, fuq dan il-regola. Għan ispiega id-dew minn għat-tweġiba għal-mistoqsijiet tijaj. Il-mistoqsijiet tijaj kellom xieqsmu mal-għajnuna finanzjarja li tista' tinata l eh, gżejjer Grigi sabiex nindirizzaw il-konsegwenzi tal-flussi migratorji. U din miex lajnuna għaċ-ċentri ta' akkoljenza, imma biex nipruvaw nindirizzaw il-konsegwenzi aktar ġenerali mod partikolari partikolarment is-sitwazzjoni minn Deċembru li għadda li dawn il-flussi ta' migrazzjoni il-gżejjer tal-Eġew u dan jista' effettwa turizmu li huwa sors kbir ta' e, tħul għal dawn il-gżejjer tnaqsu il-titjiriet kien hemm tnaqqis e, fil-staġun turistiku eċċetera hemm ħafna ħafna dewmien. Nista' nasal għal ċertu konklużjonijiet minħabba dan id-dewmien. Il-konklużjoni hija li ma kellhomx tweġiba u ma kinux lesti li jwieġbu biex jiffaċċaw fenomenu bħal dan. Mela kien hemm dewmin u it-tweġiba ingħatat biss fit-18 ta' frar imma tweġiba miex fil-ferita tweġiba għalhekk jiena insistejt li konna diskussjoni fuq dan il-punt. Fil-Kumitat Libe T'an għaliex huma ma ndirizzawx l-impatt tal-flussi migratorji huma wieġbu biss li l finanzjarja għandha x'taqsam ma ċertu kreditu minn program fil-periodu ta' program ta' ta' qabel tal-fondi reġjonali. Jina saqsejt dwar l-impatt fuq il-flussi migratorji fuq l-ekonomija tal-gżejjer u li għaluli li ħajkunem aktar għajnuna ekonomika permezz ta' organizzazzjonijiet internazzjonali imma dawn iż-żewġ affarijiet mhumiex l-istess ħaġa. Tajb wis iġifieri dak li qed nistaqsi issa huwa jekk hux ħajkun hemm għajnuna reġjonali lil gżejjer addizzjonali. U din hija xi ħaġa differenti mill-flussi migratorji jina nipretendi li dawn ikunu aktar konxi ta' dawn il-kwistjonijiet għaliex iżjed mandumu, iżjed ma jkun hemm dewmin, iżjed ikun hemm possibilità ta' opinjonijiet xenofobiċi li jispiċċaw jizbruffaw. Għalek, minħabba il-problemi ekonomiċi, għandi din il-mistoqsija, dawn il-mistoqsijiet. L-ewel ħanirġan ħanerġan repeti il-mistoqsija li ma wiġbux, naħseb għaw rappresentant, hemm program ta' żvilupp reġjonali għal gżejjer flimkien mal-gvern Grek biex e, jitratta l-impatt tal-flussi migratori u la darba ħankunu qegħdin inġelu issa l refuġati li jew jitolbu l-azil fil-Greċja u nkella jispiċaw jintbatu lura, dawn il-proċeduri kollha jieħdu ħafna ħin, hemm ħafna sforz, ħajkun hemm għajnuna speċifika, skużani qed indum daqshekk. Skużani jina naħseb rispettajt ir-regoli għawek. Grazzi. Ir-raġuni għal-proċedura hija li hemm ċertu eh, nuqqas ta' kuntentezza tal-mod kif ġiet imwieġba il-mistoqsija imma naħseb li l-Kummissjoni taf x'inhi l-mistoqsija oriġinali, inti fil-fatt issa qed eżattament x'inhu tħassib tiegħek x'ma ġiex mwieġeb għalhekk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 Skużawni, ħanaqsmu il-tweġiba għaliex hemm żewġ mistoqsijiet. Iva ma taqsmux wisq ix-xogħol. Iva, għan itkelmu fuq il-mod għasir. Iva, fuq id-dawmin, skużani, kienem skambju ta' itri bejn ekstur president u l-vice president tana fuq dan, din hija kwistjoni tnuħdu bċertu serjeta, sabiex nkunu nistaw naqsu d-dawmin li hemm u l-ispiegazzjoni nistaw natu hija li sena li għaddiet il-numru ta' mistoqsijiet li waslu għanna dduppjaw, jew iżjed minn id-dupjaw, imma issa aħna impenjati ħan niffaċċawhom. Issa fuq il-kontenut ħanaddi il-kelma l-kollegi tiegħi. Iva war nofsinar tajjeb. Fuq il-kontenut, kif nifmu il-mistoqsija aħna jew kif femnija, imma forsi kienem nuqqas ta' ftejim, bażikament din kienet fuq l-appoġġ finanzjarju li jingħata minnaħa tal-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jistaw e, eh, jitrattaw il-pressjoni migratorja. Lek aħna fit-tweġibatana bażikament tajna xi informazzjoni fuq l-ajnuna finanzjarja li natat lil Greċa jew permezz tal-programmi nazzjonali eh, u ż-żewġ fondi MISF kif ukoll l ta' emerġenza li inatat minn barra dak li diġa naraw taħt il-programmi nazzjonali permezz ta' lajnuna ta' emerġenza kif tistaw taraw mit-tweġiba f'din l-aħħar sena kienet din lajnuna ta' emerġenza semmejna madwar 130 imma l-ġurnata hija 150 miljun euro ta' għajnuna ta' emerġenza li aħna tajna lil Greċja. Issa jekk jiena qed nifhem sew dwar tipi oħra ta' għajnuna nistgħu nagħtu lil gżejjer biex ikun jistgħu jindirizzaw il-pressjoni migratorja minħabba l-effetti negattivi possibbli għal dak li huwa l-iżvilupp ekonomiku. It-tweġiba forsi trid tintbat minn dawk il-kollegi ehm, li jitrattaw l-esse fil-fondi strutturali jina fil-fat mandiċ mandat li jinwieġer fissimom, ovvjament, jina naħdem għal Digi Home, imma nifem li jem programmi operativi reġjonali għal gżejjer għal reġuni differenti tal-Greċċa, hemm xi 13 il-programm operattiv reġjonali, u jina naħseb li dawk il-programmi jista' jkun li jiġu aġġustati għal bżonnijiet kurrenti. U nistgħu inwieġbu b'xi mod jew ieħor it-ħassib tal-MEPs. Imma ħanqafaw, għax bħalma qed jien m'għandix informazzjoni addizzjonali fuq dan il-fond partikolari, grazzi. Okay, um, colleagues, because of the... Mela kollegi, minħabba id-dewmin taħin, ħajkonna niqfu hemm ħajkolkom taċċettaw it-tweġiba li smajna. Minant il-Komissjoni. Nixtieq ngħid li aħna nagħmlu ħafna minn dawn il-proċeduri eh, għat e, mu soddisfaċenti għal membru konċernat imma sfortunatament dik hija tweġiba li ħajkonna naċċettaw. Sur ċuntis nista' il-kelma ma verament iddumx titkellem. Mhux aktar minn minuta, ek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jena, eh, repetejt is-sustanza tal-mistoqsija tiegħi sabiex il-kollegi tiegħi membri tal-kumitat jifmu fuq xiex kienet din il-kwistjoni. di ma kienx diskussjoni bejn il-kummissjoni u jien. Bħalma tistgħu taraw mit-tweġiba u miex torta dawk preżenti, hawnhekk hawn kwistjoni aktar ġenerali li għandha tinvolvina il-koll. il il koll il-kwistjoni ta' kif aħna nikkontrollaw l-attività tal-Kummissjoni. Aħna għanna biss ħames mistoqsija, mistoqsija kull xar. Memx raġuni għal dan it-tip ta' dewmin u kultant memx raġuni għal fej ma jwiġbux. Għalix huwa importanti jekk aħna għanna namlu xol tagħna b'mod effiċenti biex nikkontrollaw l-eżekuttiv u importanti li dawn il-kwistjonijiet jisiru kif suppost. U tweġiba terġa' tikkonferma dak li jena qed. U x'inhu l-każ? Kummissjoni meta assessjew xi ħaġa jgħidu i viva aħna kan għamlu aħna rridu, imma Mbagħad xorta waħda ma niksbux risposta speċifika qed nitkellem fuq politika reġjonali dwar politika għal gżejjer din hija xi ħaġa li diskutejni kemm il-darba. Dawn il-politiki, il-politiki reġjonali dawk tal-gżejjer irridu jqisu l-impatt tal-kriżi migratorja. Għal darbohra grazzi, grazzi li kollegi u koll l-attenzjoni tagħhom. Grazzi tajje proset. U għal boħra grazzi tal-li zammet maħin. Mela naddu għal punt 16, il-tejja għal revizjoni post-elettorali tal-MFF ta' bejn l-2014 u l-2020 l-kontribuzzjoni tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni. Il-rapporter hija Laura Agea tal-EFDD għanna konsiderazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni u deċiżjoni fuq l-iskadenza biex wieħed jippreżenta l-emendi. Mela, naddi l-kelma l-rapporter li ħat prezenta l-opinjoni Imbagħad ngħaddi il-kelma l shadows għal skambju ta' opinjonijiet naħseb li ħanamlu dan fil-qosor. Mela. Nad il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. L-Europa għaddeja minn periodu verament diffiċli forsi l-ar periodu minn meta nħolqot minn naħanna l-krizi ekonomika u l-miżuri ta' austerità li ġew fossi minn Brussell li ehm, verament ġallu l-istati membri e, batu. Mbagħad għandna l-gwerer fil-frontieri tagħna fejn waslu ħafna refugġati li qed ifittxu il- e, l-uħ għal-jom u l-familja taħħom. Ir-revizjoni tal-MFF hija opportunità importanti għall-Unjoni biex terġa' torganizza l-prioritajiet tagħha u tagħti r-riżorsi meħtieġa sabiex tiffaċċa l-isfidi li l-Unjoni u l-Ewropa ċi tiffaċċa. Fl-opinjoni tiegħi jiena provajt nispjega kif il-fondi li huma maħsuba biex iħolqu żona ta' libertà, ġustizzja u sikurezza issa kważi kważi spiċċaw u l-użu li nsar tagħhom tal-mekkaniżmi ta' flessibilità eh, użaw id-disponibilità finanzjarja u b'dan il-mod ukoll il-possibilità li l-eżerċizzi tal-ġejjin tal-finanzi jkunu jistgħu jużawhom ukoll. Aħna nħossu li hemm bżonn li jkun hemm aktar riżorsi għal fond ta' għażil migrazzjoni u integrazzjoni nerġaw niddefinixxu l-prioritajiet tagħhom għabbażi tal-bżonnijiet li ħirġin mill-emerġenza attwali tar-rifuġati għadin nitkellmu dwar li nittrasformaw il-Frontex natu għas-saħħa biex ikun hemm eh, gwardjani tal-kosta u nippruvaw nikkontrollaw il-flussi tal-migranti. E, għal xejn u l-frontieri, n-nis ċorta ħajsibu modi oħra kif jaslu hemm bżonn rotot ġodda legali. Irridu nagħmlu riforma tas sistema komuni ta' għażin noħolqu mekkaniżmu obbligatorju ta' tqassim ta' rifuġati. Irridu nifavorixxu l-integrazzjoni u nevitaw li ikunem hemm dan is-sentiment ta' ksenofobija jew ta' razziżmu. Irridu nagħtu saħħa l easo biex nipermettu l-Aġenzija li tagħti l-Istati membri la' appoġġ li huma għandhom bżonn irridu eh, ikonna rizorsi tajbin għal riċerka u salvataċ fil-bahar fil-flabbozza l-opinjoni tija jena kritikajt bis-saħħa l-ħolqin tal-fond ta' 3 biljun għal rifugjati fit-Turkija u l-ħolqin ta' strumenti finanzjari li huma barra mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Għaliex dawn qegħdin jeddu l-uniċità tagħha. barra dan il-Parlament ma ġiex ikkonsultat l-ebda fażi ta' dan il-proċess ta' adozzjoni ta' dan il-fond u din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Apparti, daw kollha li huma konsiderazzjonijiet umanitarju politiċi nistgħu nagħmlu fuq dan il-ftehim, jiena inħoss li dan jista' jippreġudika in-negozjati li jmiss tal-budget għall-2017. U dan ġeja l-parlament eh, ikolli indirizza xi ħaġa li diġà saret u ma jista' jgħid xejn fuq jiena niddubita li dawn il-fondi fil-fat ħajkun jistaw jagħtu appoġġ dirett lill refugġati u l-komunitajiet ospitanti, anzi eh, edin jiffinanzjaw azzjonijiet oħra tal-Gvern Tork li mandu xaqsmu xejn mar refugġati Sakemm id-deċiżjoni ma tittieħeġ jiena nitlob li l-Kummissjoni tagħmel mekkaniżmu sabiex jimmonitoraw l-użu kif supposta dawn il-fondi. Jiena ma naħsibx li l-emerġenza tal-migranti ħat tiġi konkluża tal-waqt, għanzi naħseb li situazzjoni ħat murallar. Għalek, il-Komissjoni ċittara l-MFF kemm sal-2016 biex naraw l eh, isfidi li qegħdin niffaċċaw irridu naraw l-estimi tal-budget irridu nassiguraw li jkun hemm eh, aktar flessibilità tal-MFF sabiex nindirizzaw dawn il-bżonnijiet il-ġodda ovvjament biex nagħmlu biċċa xogħol tajba jiena nħoss li hemm bżonn il-kontribuzzjoni ta' kulħadd għalhekk jiena nippretendi li permezz tal-emendi tal-gruppi differenti inkunu nistgħu nagħmlu xogħol wieħed u tajjeb li jagħti dimensjoni b'saħħitha tal-opinjoni tal-Parlament. Grazzi. We're very up against it, so I'm just gonna... Kollegi, verament edin tar talek il-kontribuzzjoni t-nishtiqu li kunu osra minna ħatta Shadows. Judith, inti wahda mis Shadows, ċittaj ħaġa fil-qosor? Iva, fil-qosor, sur President, imma eh, ta' min? Namlu dan. Palma namlu bil-rapport il ġoddejna napprezza l-proposta ta' rapporter li għet foka Tuq il-kwistjoni tal u migrazzjoni, għamel sens. Jena naħseb li l-koll aħna konxi tal-fat li d-dġa eh, nefqet il-budget ta' din is-sena u jekk aħna verament irridu nibdew nipproċessaw rifuġjati fil-Greċċa bħala Ewropej, għanda bżon fondi addizzjonali, għanda bżon revizjoni tal-MFF. Jina naħseb li għanna nikkonsidraw li najdu xaħġa u koll fuq lajnuna umanitarja li l-Greċja li 700 miljon euro għat tlet snin li ġejjin li aħna għatanna dubi dwar minn fej ġejjin daw. Jina ma nafxek aħna xajna xinna wieġbu l-mistoqsija, imma minn tal-inqas għanna eh, nsaqsu din il-mistoqsija, npoġġu l-mistoqsija fil-rapporti tagħna sabiex din l umanitarja taħdem hemm bżonn li tkun finanzjata. Jiena napprezza l-kooperazzjoni magħkom, napprezza l-enfasi fuq il-kriżi tal azim tagħna u qed nistena biħar għal inkomplu naħdmu fuq dan. Grazzi. Grazzi ħafna Judith u għall snd Shadows Daniel. Anzi Daniele. Grazzi Sur President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja mill-ewwel kollega rapporter għal-ħidma li għada kif bdiet tagħmel li qed tagħmel u aħna wkoll ħankun qegħdin nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna. Jiena nixtieq f'din il-fażi ta' diskussjoni mill-ewwel introduċi xi ftit elementi. L-ewwel element il-limiti ta' titlu tlieta nixtieq nissuġġerixxi li dawn il-limiti rridu nolluhom u il-mekkanizmi ta' flessibilità irridu jkunu e, mifruxa għaliex meta konna skribna fl-2013 l-MFF il-kriżi Meta konna kribna dan l-MFF fl-2013, il-kriżi ma kienx waslet għal ċif li nafu l-lum. Tinet irridu nużaw il-flessibilità għal dan il-patta stabilità u tkabbir, inkluż il-klawsola fuq ċirkostanzi eccezzjonali speċjalment għal pajjiżi li qegħdin jilqgħu l-aktar nies sakemm ma jkollniex strumenti finanzjarji ġodda u fondi adegwati. Mod ġenerali, fuq rapport għandi xi żewġ eh, kummenti li nixtieq nagħmel. Jiena naħseb li b'dan ir-rapport li aħna qegħdin niprezentaw qudiem il-Kumitat tal-Budget, hemm bżonn li konna l-kuraġġ anka li noħorġu minn ċertu terminoloġija u noħorġu mit-teorija ta' l-emerġenza. Hemm bżonn li nagħtu lill kumitat tal-Budget imbagħad lill-Parlament dokument li fih noħorġu mit-teorija tal-emerġenza, noħorġu minn din kim sejħa kriżi tar refugġati tal personieti jitolbu għażil. Imma irridu ninnormalizzaw il-flussi migratorji bħalma qalu kol fir-rapport, flussi migratorji li issa huma preżenti huma dejjem hemm għaw ikunu kostanti anka fil ġejjini għalhekk irridu nimmaġinaw rizorsi u miżuri li huma adegwati biex e, mux eh, kwistjonijiet ta' emerġenza biss, il-kwistjonijiet li qed nifaċaw bħalissa. It-tieni suġġeriment li nixtieq nagħti għandu x'jaqsam ma kif namlu distinzjoni tajba anka f'rapport bħal dan is-suġġett ta' sigurtà u il suġġett tal eh, min qed jitlob azil u l migranti eh, Dawn huma suġġetti differenti ma nix nagħmlu konfużjoni anke minn perspettiva ta' budget hemm bżonn li suġġetti jkunu separati, distinti. Għalek jiena naħseb li fuq dan nistaw fil-fat naħdmu. Jiena napprezza eh, il-paragrafu fuq it-Turkija, mod partikolari dak li intqal eh, dak li tqalu mhux necessarjament dak li hemm miktub sissa. Jiena naqbel bisħieħ il-fatt li il-Parlament eh, ma jistax ikun liġi esklus mid-diskussjoni fuq dawn it-3 biljuni ta' għajnuna għat-Turkija eh, kim sejħa. Jiena ma naqbilx mal-fatt li dan huwa strument, inħoloq strument li huwa pratikament barra mill-budget U għalek jina naħseb li fuq dan la bozz ta' opinjoni nistaw naħdmu, nistaw naħdmu tajjeb, eh, irridu nkunu koraġużi kemm jista' jkunu natu lil kumitat tal-budget eh, rapport koraġuż ħafna, grazzi ħafna. Thank you very much. Um, if that's it, um, I see the deadline for tabling amendments is the 4th of April at 1200. Mela ta' april fl-ofsinar ħajkun hemm l-adozzjoni fit-30 ta' 60 ta' ġunju ħajkun hemm l-adozzjoni fl iber fil-15 ta' ġunju ħajkun hemm l-adozzjoni fil-Kumitat Budget. Proset, mela nagħdu għal punt li miss. Għanna laqa mal-President tal-Parlament fis eh, Komitat, allura Senjura Loris ġentilment ser tiħod li posti.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 Jina għatassew e, għonura li għalli għedawnek fosna, Sinjura Bindi, biex ikonna dan iskambju ta' informazzjoni. Jena nittama li nkunu nistaw nkomplu l-kontatti regolari li kena, Palissa l-komitat palissa huwa involut fil-fajz leġislattivi marbutin ma' xolok, marbutin ma' l-twaqif tal-EPO u ir-riforma tal-Eurojust u tritti tal-individwi fi proċedimenti kriminali u manki b'rigwar ta' terrorizmu kif ukoll xogħol mhux leġislattiv strateġiku fuq ir-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Rapporter Sino Ferrara, l-iktar fuq l-implementazzjoni t-rekomendazzjonijiet krim bilan illi niprioritizzaw azzjoni f'azzjonijiet saturi konkreti u rintejbu il-odda legali disponibli fiġita kontra korruzzjoni u kriminalità organizzata. Minn lura, peressi diġa għajet din tart, unnek fit-tart, propjament, jiena nishtiqna unti kissa il ċansi li tam il-prezentazzjoni tijak għandek l-iktar kwarta, ċansa kwarta. Mbagħad għandna rapporter u l co rapporter u nittamaw illi nkunu nistgħu nagħlqu skont iskeda tagħma. Dim sitt minuti blura. Sinjura, fidejk. Grazzi. Għalli għad delegazzjoni kollha tal-Komitat eh, Parlamentari tal-Antimafja tal-Parlament tassew ta' sewa nura li jiena edha unnek eh, msejħa minn dil-Komissjoni. Istit isu iktar minn sena illu kena aktar ċirkustanza u għalek eh, nikredu nisolgu li l-komitat u l-parlament kollu biex ma jabbandonax ix-xogħol li sar il-reġislatura preċedenti li rizulta f'rapport eh, ta' preġu kbir. Konna ambizjużi fit-talbit tagħna. Konna tlabna l-istituzzjoni biex tagħmel kostituzzjoni ġdida li tkun qed tiġilet kontra l-kriminalità organizzata li għandu kellu um, il-kontroll mafjuż fuq. Aħna nħossu li da l-ewwel pass. Ġri rapport fuq inizjattiva tal Honorable Ferrara li tana dokument interessanti ħafna nixuqu nitkellmu fuq U anki dak li semmejt qabel huwa sinjal ta' attenzjoni minn ħatta tal-Parlament. Fuq tema illi hija sfida mhux biss għall-Italja li huwa l-pajjiż ta' oriġini ta' ħafna organizzazzjonijiet mafjużi, imma anki sfida għall-Ewropa kollha kemmi għal-dinja kollha. Għaliex mit-talb ta' ah, mill-talbit tagħna mill-inkjesti tagħna anke mir-rapport li anke din is-sena ġiet approvata u ġiet offerta bħala element ta' rikonoxximent tal-element mafjuż min-naħa tal-Prokura Nazzjonali Antimafja Sjoħroġ kull ma jmur illi l-mafja hija xi ħaġa internazzjonali bħala fenomenu u li eh, permezz tal-metodu mafjuż u ma jirnexxilhom illi jikkondizzjonaw l-ekonomija kollha tad-dinja. Italja għandha leġiżlazzjoni, li għandha leġiżlazzjoni u anki strumenti leġislattivi u pressjoni effiċenti ħafna li ettejna li ni niksbu rizultati kbar. Għastan specialment minħabba specializzazzjoni tal-ġudikatura tana l magistrati l għawi tal polizija Iżda nħossu illi iġida kontra l-mafja titkun wahda wahda Ewropea permezz ta' Ewrop permess tal-Ewropa titkonġli ta' d-dinija. U dan naraw eh, fil-dokument illi natalina mill-Onorevoli Ferrara u aħna nħossu illi nisqu fuq l-aspet fejn aħna nixxiequ li kunem iktar għarfin. Eh, rikonoxximent minn ħata l europa fuq il-biċċa tax-xogħol billi mhux nilimitaw ruħna biex niġildu biss il-rejati. Imma li nar li konna din ir-rabta mm, mafjuża li nxejnu anki mill entitajiet differenti li jorbtu l-pajjiżi Ewropej, jorbtu ma' pajjiżi Ewropej. Għalhekk il xie u li t-influenza kemm jista' jkun din il-ħaġa ħalli sabiex isseħ. U meta inti taġraħat ikollu rabta mal-mafja dan hija jfisser inti tikollok obbligi li regolamenti se tgħidilhom kriminali, e, e, struttura kriminali li tmur kontra il-Kostituzzjoni tagħna ta' pajjiżi demokratiċi. U dan ir-reat rridu nkomplu niġilduh b'dan il-mod għaliex b'din il-rabta ta' assoċjazzjoni u l-metodu mafjuż illum il-mafjużi qegħdin jigglobalizzaw ruhom u qegħdin jikkondizzjonaw iktar kull majmur jmur l-ekonomija imma mhux biss anki l-eżerċizzju tal-poter f'kull parti tad-dinja. Mill-analiżi tagħna toħroġ mod ċar kellna dan kif għandna dawn id-dokument taraw maċċar. Kif qegħdin jevolvu il-mafja, kif qed evolvi il-mafja? Ma abbandonawx il-metodu violenti żgur li le, l-intimidazzjoni żgur li le. Il-violenza dejjem hija xi ħaġa li għajużaw. Iżda il-kapaċità tagħhom illi jisibu l-legali fil-legalità hija xi ħaġa li eh, eh, hija parti minn nisġa tagħhom, li tagħmel parti mill ħajja ta' kuljum tagħna, illi ġestu setturi kbar tal-ekonomija billi jikorrompu anki professjonisti, imprendituri, operaturi finanzjarji. U b'dan il-flejjes li ma jkunu ġabu legalment, ġarbu legalment, ikun jisu jinfluenzaw ekonomiji sħaf tal pajjiżi tagħna. Nawna, flok il-vjolenza li dejjem jużaw jekk ikollhom bżonn, imma minn flok jużaw sistema ta' mod ta' kif inti iġibu konsens favorihom anki għal fl-operaturi ekonomiċi fis-setturi varji tas-soċjetà. U kif qed naraw fid-dokumenta tejja dan joħloq rapport mill-qrib bejn il-mafja u l-korruzzjoni. Il-korruzzjoni saret l-arba tal-mafja sa. U għalhekk aħna wkoll irridu nikkriminalizzawha bl-istess strumenti li qed niġġieldu il-mafja bihom. Aspetti ieħor interessanti tad-dokument li ġim saqlinna huwa dwar il- staturi differenti ta' azzjoni li, tip differenti ta' azzjoni li qed ittieħed. Aħna napprezzaw li rapportar bejn il-kriminalità organizzata u l-migrazzjoni hija xi ħaġa li mm, ta' min jagħti kasa u ħafna attenzjoni, speċjalment dak li xaqsam l-ambjent, il-korruzzjoni u l-fondi pubbliċi. Aħna nħossu però li nistaw nġdu l-attenzjoni ta' dan il-komitat għal-mennu fuq zewċ ċatturi oħrajn, ġew ġoqs oħrajn. Mm, wieħed minnhom għandu x'jaqsam il-traffikar tal-droga. Id-droga reġet qed tkun negozju kbir għal kull minn volut fil-mafja. Il-forza tal-mafja hija ħafna iktar E, b'saħħitha bl indrangheta li nibtet fil-Kalabria missa mifruxa madwar id-dinja li hija marbuta mal-kapaċità illi li tsib post fejn, tsib posta fejn il-droga hija koltivata, jistir taf minn qed jitrasporta, jispot titrasporta u min qed iqassama, u mbagħad kif din e, tinaqat ma' gruppi oħrajn mafjużi biex jaraw kif jiġi ġiġi distribwita. Eħna jitkellmu dwar monti enormi ta' flus, li eh, qegħdin jgħaddu permezz tas-suq ta' droga u li qegħdin jiġġeneraw il-mafja li jista' jagħmel tajjeb kważi ta' ġiddi pita' pajjiż. U li mbagħad dan dawn il-flejjes jintpoġġew fil-ekonomija legali biex jumbat dan jinfluwenza d-dinja kollha kemm Allura aħna rridu nissekwestraw id-droga imma rridu nkunu nistgħu nindividwaw dawn l-influssi dawn ix-xmajjar ta' flus illi jkunu ġew ġenerati mid-droga biex imbagħad ipoġġuha fl-ekonomija legali. Aspett ieħor illi jrid insemmi illi kien frotta sarriċi l-kbar fil-pajjiż tagħna illi għandu xaqsma ma' fenomenu Ewropew dinji hija dwar il-falsifikar ta' prodotti u eh, prodotti agroalimentari tal-ikel. Nitkellmu dwar minn 2 sa 6% ta' kummerġ dinji fejn il-mafja jirnexxila illi tagħmel negozju, tagħmel il-flus u li tinfluenza dan il-każ ukoll is-saħħa tan-nies ġifiri apparti li huwa settur ekonomiku strateġiku, mod partikolari għal bosta pajjiżi Ewropej imma wkoll anki pajjiżi li huma forsi iktar foqra e, apparti ġifiri li huma qed ikollhom impatt f'dan ir-rigward qed aħna qegħdin qed ikollhom impatt ukoll negattiv fuq is-saħħa tagħna. U nixtieq allura nfakkar u nixbet l-attenzjoni għal dawn iż-żewġ oqsma ta' attenzjoni fejn dawn ukoll saħħu fuqhom xi assoċjazzjonijiet ekonomiċi f'pajjiż tagħna u l-Prokura Nazzjonali kontra l-mafja fost oħrajn. Ħaġa oħra qabel ma nagħdu l-proposti rridu nifoka fuqhom huwa r-rapport bejn il-mafja u t-terrorizmu. <coughs> Bil-permezz ta' dan, U kol għanna drama tal-immigrazzjoni, ta' trafikar tal-mida, ma' mux bis. Esperienza tagħna, il-konoxenza tagħna, l-arfin tagħna jurina illi il-mafja dejjem kellhom xaqsma ma' terrorizmu u hawnhekk huma voluti wkoll dan iż-żminijiet. U jirrappreżentaw għajn ta' finanzjament fit-terrorizmu. Dinni hija gwerra l-Ewropa hija involuta eh, f'din il-gwerra u jekk aħna rridu niġġiedu l-gwerra ta' terrorizmu, mela l-Ewropa trid penja ruħhom il-temruħa li tiġġielet kull min qed iżoq it-terrorizmu għaliex il-mafja iżoq it-terrorizmu. L-esperjenza taljana hija l-waħda li aħna rajna li rebħa fuq il-terrorizmu aħna dejjin minn żmien ikra ħafna, drammatiku ħafna E, pal pajjiżi oħrajn Ewropeja, Aħna ġillidna għal prinċipji demokratiċi tagħna fil-liġi tagħna, leġiżlazzjoni tagħna u l-mafja waħda mill-isfidi li aħna kellna hija din il-problema tal-infiltrar tal-mafja e, fin-nisġa tas soċjetà tagħna. U hawnhekk xi mhux qed jonqos laqas li tal-mafja fit-terrorizmu. Aħna kuljum qed nistaqsu nfusna kif aħna nistgħu eh, insibu il-viżjoni u l-prospettiva l-ġejjini, il-bażi kif nistgħu niddefendu il-bażi tal-Ewropa u l-valuri tagħha. Eh, ġida kontra l-mafja, ġida kontra terrorizmu, permezz tal-armi ta' repressjoni, ma kif ukoll il-armi tal-prevenzjoni, jistaw ikunu missjoni ġdida, ambizzjoni ġdida li madwaru l-kontinent u l-ideal tal-Europa jista jerġa jissib il-rebħa. U allura nixtiequ li l-Parlament jipromuovi għalmenu xuħut mill-aspetti illi interessaw l-istituzzjonijiet Ewropej f'dan ir-rigward. U għalhekk irridu nistaqsu għal darba oħra li nerġgħu nistabilixxu Eh, prokura Ewropea soda u għana rridu narmonizzaw id-dritt kriminali fil-qasam tal-ħasil tal-flus illi l nfissru u kol ir-reja ta' soċazzjoni maffjuża illi nisolvu problemi li għandhom xaqsmu ma' kustjonijiet tekniċi investigativi speċjali u li nwaqfu l-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata fil-qasam u għal dak li aħna għallina semmejt li nkunu namlu iktar omogenju u effiċenti disciplina fuq il persuni eh, legali illi aħna natu importanza għal strumenti kollha fi pjattaforma ta' kooperazzjoni, skambju ta' informazzjoni u network antimafja attiva li konna miżuri ta' prevenzjoni illi huma per eżempju il-konfiska tal-assi illi nħarsu palma jgħid id-dokument E, li ikonna il-xut tal-ġustizja inħarsu għam dawnu meta għam mal-ġustizja. Aħna rajna fil-riżoluzzjoni tagħna. Onorevoli Garavini hawnhekk dimna, għadni Għadnija dal ħafna drabi, maħna irridu nagħmlu parti mill-kultura ta' legalità permezz tal-politika, permezz tal-qawwi tas-soċjattivi, soċjali. Jekk il-mafja mhux qed tgħix biss fid-dinja tagħha imma għand qiegħda tgħix fid-dinja tagħna wkoll mela għandna bżonn leġislazzjoni imma wkoll ċedinanza Ewropea li żhom seba' għajnejn biex tirkonoxxi il-preżenza tal-mafja tarraf il-tarraf il e, fej qiegħda u xinu ma l-istrumenti, ikolla istrumenti biex tiġridhom. doma. Xek il-mafja tant saru Eh, ħila li jidaħlu l-legalità jaħbu l-legalità fil-legalità, mela aħna, jekk aħna l-assisa tal-legalità, mela fl-eżerċizzi tagħna, tal-responsabilità tagħna pra professjonisti, ta' parlamentari, ta' tallima, ta' imprenditori, ta' ċittadini, insomma, u għadxol tagħna l-kwali nagħmlu dana li ir-rabta Ewropea ma nistawx inkisruh mill uh, naħħuh mill-rabta tal uh, inkisru permezz tal-infiltrazzjoni tal-mafja. Għalli ġani sa joħlo, bosta problemi fil-ħajja ta' ċittadini tagħna, fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. U ningrazzjakom tal-għajnuna u tal-li ta' smajtuni, eh, tal-li tajtuni widen, u nittamaw li konna skambju tajjeb mill-dokument għal rapporter u kif ukoll mill-parir interessanti ferm il-Kumitat tal-Budget, ah, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam il-possibilità li namlu prosekuzzjoni, prosekuzzjoni tal-dawn il-rejati nħossu li huma kollha elementi importanti ferm. Thank you, Mrs. Bindi. Certainly we all Aħna Iva ser nappoġġaw ix-xogħol sfiq tiegħek. Issa nista' ngħada għal Laura Ferrara fidejk. Grazie Presidente, e grazie a tutti i compagni. Grazie Presidente, grazie ancora al membri colla tal Comitato Antimafia mill-Italja li qegħdin hawn preżenti lejla. Jidispjaċini <clears throat> li ma tantx hawn membri tal-Parlament Ewropew. U qed nara li il-maġġoranza ta' dawk li għaw prezenti huma Taljani. U dan naturalment jiddependi bil-fatt li sar daqsxejn il-ħin u anki għal problema anki li kullħat għandu l-impenji tiegħu istituzzjonali. Imma eh, aħna qegħdin nimpenjaw roħna ħafna biex nisħu <clears throat> fuq u biex niprovaw nizviluppaw eh, kuxenza fost kulħadd illi il-mafja u l-kriminalità organizzata ridu niġildu kollha eh, kontra tagħha fuq livell Ewropew. Eh, M'għandix tiġi konsiderata biss bħala kwestjoni nazzjonali, bħala problema lokali. Peress illi hija taħdem eh, mhux biss fl-Ewropa, imma anki internazjonali. U kif qalet l-onorevoli Bindi, il-rapport li jena rapporter tijaw huwa propju fuq dan li huwa importanti li aħna nqajmu l-kuxenza fuq dan il-fenomenu tal-assoċjazzjoni kriminali u kemm huwa prekulus il-metodu tagħhom u illi huma ukoll ibbeżaw uh, eh, lil-ċittadini eh, eh, irridu e, niġildu anki l-assoċjazzjoni għal-kriminalità Uh, mux biss għall-individwi. Fil-report aħna ipruvajna natu stampa tal-rabta bejn il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. U niprovaw noħorġu bi proposti eh, ta' liġi u ta' operazzjoni. Bħala liġi, aħna nħossu illi huwa importanti illi rridu nibdew bliġi eh, minimi Eh, kontra l-kriminalità organizzata. Illi nsibu elementi illi jiddefinixxu l-kriminalità organizzata fuq livell Ewropew. U għal din ir-raġuni illum dawn il-mafje eh, ibbenefikaw mill- eh, mill-liġijiet differenti fuq livell kriminali mill-istati membri differenti u ma benefikaw fuq il-fat li fċerti stati membri laqqa reat reata kriminalità organizzata eh, u tal-fat li memx liġijiet kontra l-mafja illi memx eh, propju eh, illi il-reat ta' kriminalità organizzata miex waħda mill-prioritajiet. Priorit fil-liġi kriminali. U dan u eżempju sempliciment tal-fat illi il-fat illi l-lum ma nix aħna liġi komuni fil-ġlida kontra kriminalità organizzata e, e facilitat e, l-izvilupp tagħhom. U għal din raġuni huwa neċessarju, anzi urġenti, illi aħna naħdmu biex ikolna liġijiet iktar armonizzati fuq livell Ewropew. U mill punto di vista legali, aħna nħossu illi eh, eh, eh fl-Italja u fi Franza U importanti li konna eh, liġijiet komuni, minimi, eh, armonizzati f'dan il-sens eh, u fl-istess ħin eh, protezzjoni tal-taxxida, eh eh, eh, eh, eh, il-protezzjoni tal-informaturi, eh, tal tal-whistleblowers, għalix eh, dana għandhom bħalissa hemm ostakoli għax mm, ħafna postijiet ma ħossux li dini ħaġa neċessarja li jiġu protetti. Umbat, amministrativament, aħna nħossu li jistaw jisiru bidliet biex il-kooperazzjoni transkonfinali eh, fil-liġi eh, naħsbu li hemm bżonn eh, issir. L-ewwel net il-burokrazija billi nikkooperaw mal-Europol ħafna drabi rajna illi anki il-burokrazija interna ġol istat membru il-fatt li memx ponti nazjonali li jiġbru eh, eh l-informazzjoni u jikoperaw ma' stati membri oħrajn. Eh, hemm eh, proċeduri differenti amministrativament minn pajjiż għal ieħor u dawn qegħdin ixekklu il-kooperazzjoni. U għal stant niproponu aħna semplifikazzjoni, iktar trasparenza u bekk nkunu nistgħu niffaċilitaw Eh, eh, l-iskambju ta' informazzjoni biex, biex ma jdumux wis eh, ħafna e, drabi kont tar twis. Umbat implementazzjoni tal monitoraċ tal-appalti un anki hawnhekk e, nistgħu ninkludu il-projbizzjoni eh, għal dawk l-intraprizi li għandhom rabtit mal-kriminalità organizzata li jieħdu sem fil-appalti li jrid ikun traceability tal-flussi ekonomiċi billi jkun hemm iktar trasparenza u kontroll Eh, preventivament eh, ammissibilità tal-provi eh, reciproka bejn stati membri biex meta wieħed ikun għamil ħidma ġo stat membri un bat ma jiġix rikonoxxut minn stat membru ieħor mhux ammissibbli l-prova. U bat amministrativament anki li nużaw l-istess sistema ta' proċedura għat trasmissjoni tal-informazzjoni kieku l-istati membri kollha jużaw l-istess kanal tkun ħaġa tajba inħaffu anki dan l-iskambju. Umbat, eh, anki eh, intervenzjoniet eh, eh aħna niproponu anki intervenzjoniet speċifiċi, għax waħda mill-kritika għal-krim kienet illi biex tkun liktar kompleta possibli, ħafna drabi titlef ħafna enerġija għax fiha ħafna eh, rakkomandazzjonijiet eh, f'setturi differenti. U, u dana biex ikunu jistaw jeżawrixu il-possibilitajiet kollha. Aħna nipreferu imma illi jkun hemm intervenzjoni speċifiċi u, u fuq dan il-moment storiku u, u billi bekk namlu filtru u, naraw li mumma l-prioritajiet, setturi li iktar uh, huma uh, marbutin mal-kriminalità organizzata u dawn huma raġuni li għalihom aħna għażilna uh, tlet setturi ta' intervenzjoni ċoħe l-użu tal-finanzjamenti, e l-immigrazzjoni u s-settur tal-ambjent. Jiena um, dal-waqt inkun nistaw niprezentaw la bozz finali eh, tal-report, nirringrazzja anki eh, il-shadows illi enuni eh, fil-tfassil tal-reportu anki bil-intenzjonijiet tagħhom u bl-ispiritu kostruttiv u bekk inkunu nistaw ikonna perspettiva futura. Grazie. Grazzi, signorina Ferra, signora Ferrara. Jena nishtiq nil anki l-membri tal-Parlament Italjan. Tlet persuni, Sur Gian Russo, Sur Fava u Fava. Mm, nistaw issa naraw li mumma il-persuni li jitkelmu. Għandi ħames membri Kinnici, Diaz de Mera, Spinelli, Klein u Anna Gomes. U għat għanna anki il-possibilità nżidu uħrajn li u jitkelmu. Nibdew bi Signora Kinnici. Grazie President. Jiena konni nixtieq nirringrazzja l-President Bindi illi anki l-lum ġita u fostna u anki l-lum prezentatilna l-esperienza taħħa fil-ġlida kontra kriminalità organizzata fl-Italja. Esperienza li jina naħseb li tista tkun verament referenza għalina u biex nkunu nistaw nifaslu fuqa, nibodellaw fuqa il-ġlida kontra kriminalità organizzata fl-Europa. Eh, illi illum edini waqfu d-demokrazija u mux biss l-amministrazzjoni pubblika manki fil-suq fl-Europa. U hemm sfortunatament hemm ħafna forum u setturi ta' kriminalità organizzata u hija ta' tħassib anki il-fatt li dawn l-organizzazzjonijiet ikunu x'ikunu ikunu minn fejn ġejjin, eh, aħna nafu li huma jistaw anki operaw barra minn pajjiżhom u barra mill-Ewropa u jagħmlu profitti kbar mill-attività illegali. U, u s-Sinjora Bindi tkellmet ximuma l-setturi eh, l-armi, id-drogi eh, u ħafna drabi waslu għal terrorizmu, trafikar tal-bnedmin, Eh, migranti, eh, l-isfruttament sessuali tal-minuri eh, u u u ħafna drabi dawn it-tfal u koll jieġu inklużi anki fil-kriminalità organizzata, dan huwa sfruttament kbir, u anki il-fat illi il-kriminalità organizzata bil-korruzzjoni tal-politiċi, tal-amministraturi li forma tal-metodu mafjus u bekk huma jirnexilhom jidħlu fil-ekonomija legali u jidħlu fil-amministrazzjoni u jifalsaw anki l-kompetizzjoni. Jina naħseb illi minnaħa tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn nuru impenn serju biex insaħħu l-ġlida kontra kriminalità organizzata. L-ewwel bil-kooperazzjoni bejn l-istati u bejn l-autoritajiet nazjonali ta' ġdida kontra il-kriminalità. Minna ħal oħra anki bil-insaħħu ir-rwol tal-aġenziji tal-istituzzjonijiet Ewropej eżistenzi u nreferi mod partikolari għal Europol u Eurojust. Però eh, biex naslu kol eh, eh, għal sistema legali armonizzat Eh, biex ma jistax ma jkollux l-istess definizjoni ta' kriminalità organizzati illi jinkludi anki eh, partecipazzjoni għall organizzazzjoni mafjuża. U għalix il fat li memx definizjoni maqsuma ta' kriminalità organizzata flimkien mal-differenza bejn sistemi legali u differenti bejn stati membri, dana eh, et jikkomplika il-ġlida anki eh, effettiva kontra la kriminalità organizzata. Anki eh, aħna nafu li huma huma kapaċi jadattaw ruħhom għas situazzjoni differenti u għalla stant aħna qegħdin lura meta nqablu magħhom u nimxu iktar bil mot minnhom eh, u rridu naġlu iktar, u rridu insibu strumenti iktar effettivi. U anki eh, fil-protezzjoni tal-interessi finanzjari illi illi eh, huma minati mill-attività tal-kriminalità organizzata u hemm bżonn li l-miżur li diġaġew proposti fl-imoddi mill-Kummissjoni Ewropea u anki għal prosekutur Ewropew illi jista jkollu ruol importanti anki fil-ġlida ta', eh, ta reati finanzjari eh, fuq livell Ewropew. E, e, e, fl-opinjoni tiegħi huwa importanti illi naslu għal biex jiġu definiti dawn il-miżuri mill-aktar kmini possibbli. U fl-aħħar inħoss ukoll unala illi il-kuxjenza li fl-aħħar qed timmatura fl-Ewropa tal-kobor u tal-perikolożità tal-kriminalità organizzata għaliex huma eh, preżenti kull imkien anki fl-attività legali u dana hemm bżonn namlu mod illi naħdmu biex din l-istrateġija kemm legali kif ukoll operativ tkun effettiva billi nibdew bil eh, bil billi segwu eh, billi nmexxu ċerti eh, rakkomandazzjonijiet kif qalet anki s-Signora Ferrara. U naturalment anki mill minnaħati għaj u minn ħafna kollegi nittama illi dan huwa impen għal kooperazzjoni. Nerġa' ringrazja l-President Bindi illi għal darbohra E, tkellimna fuq suġġett daqshekk importanti li naħdmu assolutament fuq u mill-aktar kmini possibbli. Grazzi. Mr. Diaz de Mera. Grazie, signora Presidenta. E Grazzi, signora Presidentu. Grazzi ħafna u koll. Li signora Bindi, jena verament eh, napprezza l-edaw jena segwejt b'attenzjoni kbira l-intervent taħħar Jina fil-leġizlazzjoni ta' qabel ħdimt eh, b'attenzjoni kbira il-dibattitu ta' qabel. partikolarment il-Kumitat Krim, jina għawek ma ġejx biex nitkellem fuq il-mafja, ġejt biex nisimak. Jina għandi kurzita, kurzita għaliex fil-Kumitat ta' Investigazzjoni tal-Parlament Taljan jiena nishtiq nkun naf jekk semmewx awtorità waħda li tinaqat mal e, mal-ġudizzjarja. Roberto Saviano kiteb Gomorra, ktib famuż bestseller u e, ktib ieħor 000 Daġġi imtella qoddim il-Kumitat tal-Parlament Taljan, grazzi. Sola mi kurjos. Kurz di ta' minna ħati bis, grazzi. Thank you. Uh, Mrs. Spinelli, please. Signora Spinelli. Grazzi President. Jien nixtieni ringrazzja l-ewwel net l-Onorevoli Bindi. U anki l-Kumitat Antimafja tal-Parlament Taljan u fl-istess ħin <clears throat> Il-kollega Ferrara illi edha taħdem fuq dan il-rapport. Illi huwa prezzjuż għal Parlament Ewropew u anki għal pajjiżi Ewropej. Nixtieq nisħaf fuq żewġ punti. Fuq il-relazzjoni bejn il-mafja u terrorizmu. L-ewwel punt naħseb li jem raġuni għaliex illi għalija għaw daqsek ftit nisa unek prezenti kif għalet il-Signora Ferrara. Per eżempju, din, din ir-rabta bejn il-mafja u terrorizmu huwa suġġett li huwa daqsxejn tabu. Ma ma nistawx nifmu eżattament it-tabuta minn qed jiffinanzja terrorizmu minn warajh minn imexxih. Jena nistiden kemm il-Komitat Antimafja u anki il-kollega eh, Ferrara li qed li edha eh, taħdem fuq dan ir-rapport li tikxef dawn it-tabu kollha kemm huma u li kollha viżjoni ġeostrateġika li titkellem fuq il-mafji manki fuq ir-rabtiet illi fil-punent eh, ħafna stati bħal Arabja Saudita u Qatar li jgħatu l-finanzjamenti tagħhom l isis u x'tip ta' rabtiet eh, jistaw jeżistu, per eżempju, anki bejn l-ISIS u mafja. U jena l-diskors eh, tal-ġlida kontra eh, il-mafja natu anki sens ġeopolitiku, ġeostrategiku. U għandi mm, xi mistoqsijiet tal-onorevoli Bildi, jena mm, nistaqsi jekk hiex ħaġa tajba li għandniex nitkellmu aħna fuq ġlida kontra terrorizmu. Jiena ħafna parti kbira ta' ħajti nqattaħħa fi Franza. Wara l-attentati li seħħew fi Franza, e, normalment nitkellmu fuq stat ta' gwerra. U fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li għanna raġun billi najdu e, stat ta' gwerra. Meta wieħed jitkellem fuq gwerra, jkun qed jissospendi il-liġi, l-istat ta' dritt, u nidħlu f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Għanna pratikament erozjoni tal-kostituzzjonijiet. E, fi Franza e, il-Kostituzzjoni e, ġiet e, sospiża, e, ġiet revizjonata, e, stata eccezzjoni ta' emerġenza illi dikjara Oland u għat permanenti qed tiġi estiża u fl-Italja forsi il-Parlament Ewropew ma jifimx eh, situazzjoni kif inhi fl-Italja, manki l-Italja hemm revizjoni tal-Kostituzzjoni li qegħdin eh, jagħtu iktar saħħa lil poteri eh, li setat eżekutivi. U jina hawnhekk namel rabta rabta mal-possibilità faċli li għandhom billi huma jaħbu l-legalità bil-legalità, xiktar huwa faċli il wieħed jagħmilha ta' parsi u jaħbi u jkollhom dawn il-konsensi meta il-karti ta' drittijiet u l-kostituzzjonijiet u setat eh, kollha huma kontrobilanċati meta dawn l-affarijiet ikunu iktar dajfa, allora iktar faċli li wieħed jista wieħed eh, jaħbi l-legalità iktar faċilment. Grazzi ħafna Sinjura Spinelli. Simplas. Anki jiena nixtieq Eh, nishtiq nisellem anki lil eh, President Bindi u nirringrazzja anki l-kollega Ferrara eh, tal-xogħol qed tagħmel għal li portati ħafna u għadna lura ħafna għadna lura meta wieħed iqis il-Kumitat Krim wara li għal u l-Kumitat. Anki l-kollega kienniċi tkellmet fuq ċerti punti li huma importanti ħafna, per eżempju definizzjoni komuni ta' kriminalità organizzata. <clears throat> u specialment ta' reat ta' assoċjazzjoni kriminali. U naturalment dana u kol jgħajt u kol li il-mafja hija pekuljari, hija speċjali. Kif kienet qed il-President Bindi, il-mafja eh, għandhom ħafna eh, negozju eh, u ma jistħux eh, fil-ħafna pajizi tal-Unjoni u għedin jisfruttaw is-suq intern u għed jamluħ billi jinfiltraw illi jitħlu fl-ekonomija legali u u ħafna drabi aħna sorprizi illi ma jindunawx ċerti gvernijiet fl-Europa illi għandhom infiltrazzjoni tal-mafja. U dana jamluħ eh, u ma kapaċi jevolvu u jinħbew. Eh, per eżempju, eh, u ma filtrati anki fil-lob tal-azzart. U fl-Italja qed joħloq spejjeż soċjali enormi. U fuq dan dal-aħħar sar rapport fuq il- proġett Organized Crime eh, portfolio minn DG Home tal-Kummissjoni Ewropea. U dana eh, jiddeskrivi eh, fi seba stati eżaminati li muma il swi fejn il-mafja infiltrat ruħa kif jinvestu flusom fl-ekonomija legali u, u anki kif jgħatu deskrizzjoni anki tal-propieta konfiskati. Fil-parlament għanna intergrupp illi eh, jirrigwarda l-ġlida kontra kriminalità, kontra l-korruzzjoni u fuq trasparenza, favur ta' trasparenza. U jiena ko-presidenti ta' dan l-intergrupp u ħafna prezenti, ħafna mill-prezenti huma membri u nixtiequ aħna li konna dialogu kostanti ma'kom eh, u nasbu li nistaw nwaslu għal ħafna rizultati tajbin. Eh, eh, hemm bżonn ta' kooperazzjoni mill-awtorità ta' polizija u tal-imħalfin mal-kollega Korra aħna intajna mal-direzzjoni eh, antimafja u rajna kem għandhom diffikultajiet eh, illi operaw eh, fl-Europa eh, fejn eh, xkil kulturali tradizjonalment għal eh, Eh, għall-sfida mafjuza. u għadna qed nistennew anki il-trasposizjoni ta' direttiva fuq il-konfiska u jina tlabt anki l-Kommissjoni li tagħmel eh, studju li eh, fuq din id-direttiva tal-konfiska kienu talbu l-Kommissjoni xinuma il benefici jekk jiġi eh, estis anki il-kas tal-konfiska anki għal każijiet oħrajn. Jekku għaveru illi eh, il-mafja huwa fenomenu Ewropew, forsi anki globali, aħda nistaw nisfidaw biss billi konna strumenti eh, fuq l-istess livell, għax inkella din il-ġlieda se nkunu se nitilfuha, se nkunu l-ura. huwa importanti illi l-Unjoni Ewropea għandu jisir dan u anki Eh, fortunatament eh, anki f'ċerti stati membri dawn żviluppaw ruħhom u hemm bżonn eh, li insibu armi anki Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Għatandi fil-lista tiegħi Sinjura Gomes, Istur Korraw u Sur Ġan Russo. Umbat, il-Sinjura Bindi għanda bżon tati risposta tagħha. Mela nar u l-lista essa u nitlobkom issa tħarsu anki lejn l-arloċ. Għanna bżon eh, ħin anki għal risposti. E, signora Bindi u kol titlop illi ninkludu anki signora Gravini fil-lista tal-kellima allora verament nitlobkom titkellmu fil-qosor. Mhux iktar minn żewġ minuti kull wieħed. Grassi tal-li ġejt fostna, Signora Bindi, u membri anki tal-Komitat Parlamentari kontra l-Mafja. Din l-azzjoni li importanti ħafna għalina. Jina għandi mistoqsija u naqbel ħafna mal-punti li jena li jinti u anki l-importanza illi nitkellmu fuq din ir-rabta bejn il-mafja u mhux biss eh, it-traffiku organizzat ta' kull tip tal-armi u tan-nies imma anki rabta ma' terrorizmu. Għaliex dina eh, hija ħaġa li timbotta li l-istati membri tana għal biex jaġixxu u m'għandhomx iktar skużi biex jgħodu bidejhom fuq zaqhom. Għandi mistoqsija. U li marbuta ma dan. il-regolamentazzjoni il rajna fil-sistema fil-sistema fil finanzjarju naturalment se jkollu effett fuq il-mafji għax għax huma xogħolhom huwa li e- e- jitrasformaw il-profitti il illegali fi flus legali. Aħna fil-Portugal għanna il reat tal-ħasil tal-flus u marbut ma ma, ma, ma reati oħrajn ma jistax jiġi użat wahdu dan ir-reat. Irrit, ek weħet ikun għet jaħsel il-flus bis, dan mhuwiex reat. Irrit ikun marbut ma' reat iħor. Bħafna drabi hemm il-korruzzjoni anki kontra il-politiċi u anki il magistrati Reċentement kien hemm maġistrati li ġi arrestat għaliex għalaq każijiet kontra l-mafja. Allora, anki din hija kwistjoni importanti, ma taħsbux li għanna ninkludu anki din fil-prioritajiet tagħna sur korraw. Grazie ħafna, Sinjora President, anke ħana provan zom, żewġ minuti nil-għawek li President Bindi u il-membri tal-Komitat kontra l-Mafja jina mux ħanqot nidħol fil dettall ta' dak li diġint għal, diġant għal, intqal ma' tajab mill-kollega Ferrara fil-prezentazzjoni tal-rapport taħħa u s segwitu tal-ħidma tal-krim bżon nħarsu madwarna u nindunaw li eh, aħna bħalissa edin erba taljan li qegħdin niddiskutu dawn il kwistjoni li fis-Sinjura Anna Gomez. U din hija t-tweġiba eh, li qed nagħtu lill-Kumitat eh, ta' kontra il-mafja. Dak li notajna f'dawn l-aħħar sena u nos, speċjalment fuq livell parlamentari, ħadd ma jimpurtaħ xejn fuq il-kwistjoni tal-mafja, ta' kontra l-mafja, tal-kriminalità organizzata. Sfortunatament dan huwa fatt li jiena irrid insemmjulkom għaliex għamilna kemm il-darba laqat eh, li xlajn tkellem fuq il-grupp u diffiċli ħafna li wieħed ikollu parteċipazzjoni ma' Laura għamilna ħafna eh, smieħ, eh, ħafna diskussjonijiet ħadd ma kien jimportax xejn jina naqbel assolutament fuq il-fatt li s-sistema ta' Unjoni Ewropea, il-modell neoliberista, huwa perfett biex wieħed jiżviluppa il-mafji u e, jippermettulhom jagħmlu riċiklaċ tal-flus u jinvestu b'mod aktar faċli. Ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-fatt naħseb li huwa komdu ħafna għalihom. M'għandhomx liġi kontra riċiklaġġ u tal-flus, ħasil tal-flus u qed jieħdu gost jaraw kapital eh, ġdid li jidħol fl-ekonomija tagħhom anke jekk dan il-kapital ikun mbagħad imniġġes bid-dem tan-nies li jkunu battew minħabba fihom. Perspettiva l-oħra, eh, huwa diffiċli norbtu dawn is-suġġetti li qegħdin diskutu f'dan il-Parlament fa' terrorizmu u l-immigrazzjoni li huma suġġetti oħra li minn permezz tagħhom il-mafja jagħmlu l-flus. Issa fuq il-punt li semmejt inti, Sinjor President, fuq id-diffikultà li wieħed Eh, isib xini il-linja bejn legalità u illegalità għaliex ħafna drabi dak li huwa legali ġej propju minn dak li huwa illegali għalhekk irridu naħsbu ftit dwar il-mod kif taħdem jaħdem il-Kumitat kontra l-Mafja Taljana u kemm aħna saħħitna biex nieħdu dawn il-pożizzjonijiet partikolari għaliex li wieħed jaħseb fuq il-fatt li aħna pajjiż li għandna eh, l-ola perċezzjoni eh, wara l-Bulgarija ta' kriminalità organizzata u s-sistema istituzzjonali tagħna huwa mimli minn kullimkien dawn il-partiċipanti tal-mafja din hija xi ħaġa li rridu nkunu aktar ibsa fuqha. Jiena naħseb li jirnexi għandna bżonn nieħdu xi ftit passi minn din il-leġislatura minn dan il-kumitat għall inqas nirrikonoxxu il-kunċett tal-kriminalità organizzata li għadu nieqes edin eh, ninnega eh, wasalna għal situazzjoni bħal meta konna fl-Italja u najdu li l-mafja ma teżistix u le forsi teżisti biss xi zoni rurali ta' Siċilja. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Before uh, I give opportunity. Issa nixtieq nagħti l-opportunità li sinjora Bindi sabiex twieġeb. Nixtieq nistieden il-membri tal-Parlament Taljan ukoll sabiex jirreaġixxu biex bekk għandna wet tliet membri. U jekk intom tistgħu tirreġixxu imma minuta kull wieħed, mhux aktar minn minuta kull wieħed ħalli sinjura bindi tkun tista' twieġeb ukoll imma ma tantx fadlilna ħin mela. Is-Sur Ġan Russo. Grazzi, Signora President. Grazzi membri tal-Kumitat Libe għal din l-ospitalità li rejtunna. Huwa importanti, din id-diskussjoni hija waħda importanti għaliex is-sitwazzjoni hija waħda gravi. U nuqqas attenzjoni dan il-Parlament sfortunatament għal ħafna membri qed juri huwa sinjal li jħassibna ħafna ħafna irridu niftakru li il-mafja hija transnazzjonali u globalizzati. Ġviri saret hekk qabel ma bdejna nużaw dan il-klim. Il-mafja siċiljana hija eh, xi ħaġa li nsibu fiż-żewġ naħat tal-Atlantiku mill-bidu tal-1900 eh, qabel ma ftaħna l-frontieri, qabel ma kien hemm iċ-ċirkolazzjoni ħinsa tal-kapitali u l-persuni, ejja ma ninsewx li l-indrangeta ikkolonizzat bisħiħ l-Awstralja hija għandha eru fil-Kanada fejn twetta l-affarijiet tagħha il-negozju tagħha bl-istess mod li tagħmel fil-Kalabria, jiġri jekk hawn xi ħadd fl-Ewropa li min għalih li il-mafja ma mhix affarijiet qed jagħmel sbal kbir mir-riżultati li jistgħu jkunu verament korroħal pajjiżu għall-Ewropa kollha kemmi għaliex iż-żona ta' skambju ħieles ta' persuna u kapitali ħolo sistema li jiffavorixxi l-iżvilupp u eh, l-istabiliment tal-mafi. Għalhekk il- ħasil tal-flus huwa fun element fundamentali tal-mafja, ma mhux li żjed element, il-korruzzjoni hija il-paspartu biex wieħed jidħol fl-amministrazzjoni pubblika, imma l-attività tal mafji biex tikkontrolla l-amministrazzjonijiet pubbliċi tmur li lin mill-korruzzjoni. Għalhekk tal-mafi bil-użu ta' ċertu kapitali kbar daw jirnexxilhom jieħdu fidejhom il-kontroll tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u li E, jistabilixxu sistemi li huwa vantaġġużi għalihom. Il-ġlida kontra l-mafja trid tkun xi ħaġa imperattiva tal-Parlament Ewropew tagħna tal-Istati Ewropew biex niddefendu d-demokrazija fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Grazzi ħafna tal-li tajtuni dan l-opportunità biex nitkellem, grazzi. Grazzi ħafna. Issa Signor Gravini. Grazzi ħafna, Signor President, l net aħna napprezzaw eh, għaliex minnaħat tal-Parlament kien hemm risposta pożittiva għal mm, mistoqsijiet li twaslu minn kumitat tagħna stess meta aħna xi sena ilu kellna din l-ewwel laqam mal-Kumitat Libe. U aħna nuru apprezzamentu kollha għal fatt li minnaħat tal-Kumitat tal-Budget tal-Parlament Ewropew fl-opinjoni li semmejna biss ftit ġimgħat ilu kien hemm eh, semmejna l-bżonn li inżidu ir rizorsi u nġildu il-kriminalità organizzata. U fl-istess ħin nixtieq ninaqat mal-kollegi mod partikolari Sinjura Bindi l-ewwel net, diġà semmew il-bżonn li dan l-impenn anka naħa tal-Parlament Ewropew jista' jitmexxa il qudiem L-ewwel net permezz tal-appoġġ u l-implementazzjoni ta' Prokura Ewropea, Prosekuzzjoni Ewropea li tieħu spunt mill-esperjenza eċċellenti li kellna fl-Italja eh, meta kien għandna għandna tmexxija eh, nazzjonali kontra l-mafi li riċentement ġabet flimkien ehm, il-ġlida kontra il-mafja u il-kriminalità organizzata u il-ġlida kontra terrorizmu, ġifieri il-ġlida kontra il-truffa amministrattiva dan jgħin il-kriminalità organizzata u terrorizmu, għalek hemm ukoll minnaħa tagħna impenn parlamentari. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa surfava. Fil-fatt, jik minn sejra zbal, surfava kien membru tal-Kumitat eh, tal ta' Libe u jaf li ma tanċanna ħin għall-interpreti li kważi spiċċal ħin. Iva jena mandi xalfejn ta' eh, għal. kollox mund għal sew dan rapport tal-kollega Ferrara u l-Sinjura Bindi spiegat xed isir fl-Italja, kollegi kollha qalu affarijiet li għamlu sens u naqblu magħhom jiena naħseb li dinja opportunità li il-Parlament jitraduċi għal darba intenzjonijiet tajba, eh, klim kliem eh, bis-sens, fatti legali, normativi u istituzzjonali għaliex fil li aħna kollu qegħdin naħsbu dwar xirridu nagħmlu dwar fuq il-mafi, il-mafi f'dawn l-aħħar 20 sena jinbidlu kibru saru parti stabli, konsolidata tal-ekonomija dinija, jirrappreżentaw forma eh, moderna u spreġudikata ta' kapitalizmu. U jekk aħna ħanibqaw hekk u dejjem nuru biss intenzjoni tajbin u noqogħdu nużaw il-klim sbieħ ħan nitkissru. U grazzi ħafna għal ħidma li rnexxilkom tagħmlu bħala Parlament Ewropew. Grazzi ħafna U grazzi lill-Kumitat kollu kemmu għal ħidma li saret jenet nittama li ħankunu għedin nikoperaw mill-viċinu koll. Issa, il sinjura bindi naddi il-kelma la taħħa li la biex tala u twieġeb għal mistoqsijiet. Grazzi, Sinjor President, mandi xalfejn tawal. Jien ukoll nixtieq ingrazzjakum għall-attenzjoni kif ukoll għall-kollaborazzjoni għaliex aħna disponibbli li inkomplu naħdmu flimkien bil-mod kif tiddeċidu intom. U forsi tixtiequ tużaw ukoll il-ħidma tagħna. Jiena nixtieq nispeċifika żewġ punti biss. L-ewwel net li r-reat ta' ħasil tal-flus huwa reat li rridu eh, nħarkuh b'determinazzjoni kbira għaliex m'hemmx dubju li dak li permetti lil mafji li jesportaw il-flus kullimkien u li morru jfittxu dawk il-pajizi fejn dan il reat mux daqsek mux daqsek prosekuzzjoni għawija tiegħu. Aħna lek nitolbu li ikunem dawn ir-regoli kriminali sabiex aħna inħarku dan it-tip ta' ħassib tal-flus ma nixtiqux li xi ħadd jieħu vantaġġ ta' xi investiment li ġej minn flus eh, li inkisbu b'mod kriminali. Għax dan jagħmel ħsara dejjem għal kulħadd. It-tieni punt li xtaqt nispeċifika biex inkomplu ma dak li qalet is-Sinjura Spinelli jiena ma xtaqx nuża l-kelma gwerra fil-sospensjoni tal- ehm, tal-leġizlazzjoni. Fil-fat, il-possibilità li kella l-Italja li tġilet il-terrorizmu minn ma tiħu passi drammatiċi għal dawk li huma l-garanziji u l-prinċipji fundamentali tal-Kostituzzjoni tagħna u tal-leġizlazzjoni tagħna. Jina naħseb li anka l-terrorizmu internazzjonali nistaw niġġilduh billi insaħħu mhux indajfu d-demokrazija tagħna Jien użaj dak it-terminu għaliex jiena b'xi mod jew ieħor xtaqt nenfasizza l-importanza ta' dan l-impenn minnaħat tal-Komunità Ewropea kollha kemm hi. Li, li aħna rridu nkunu maquda, speċjalment biex niġġieldu il-kawżi. U biex niġġieldu l-kawżi hemm bżonn niġġieldu l-faqar imżon li neliminaw il-gwerra, l-konflitt bl-armi minn min, min perspettiva tagħna. Palma tajt il-Kostituzzjoni eh, Italjan ma taqbilx li tintuża l-gwerra biex jiġu solvuti meta eh, permezz tal-gwerer jew bl-armi. Imżon li niġġieldu mhux biss is-setat kriminali imma anka min juża dawn is-setat u strumenti kriminali biex ikompli saħħa is-setat tiegħu stess fid-dinja. Għalek f'dan is-sens nixtieq nispeċifika li anka biex niġġieldu il-mafja irridu nsaħħu l-prinċipji tal-Kostituzzjoni tagħna u mhux indajfuhom. Grazzi. Uh, thank you, Mrs. Bindi, for the... Grazie ħafna, Signora Bindi għal dan l-skambju tant importanti nixtieq nirringrazzja l-membri kollha, grazzi wkoll l-interpreti tal-li għaw magħna. Mela nista' nagħlaq il-laqgħa tagħna tal-lum. Grazzi.